Buonasera a tutti. Il-wara l-obsenar, il-tajja per kulħat. Għanibdaw mill-bidu għax għanna għanna limitazzjonijiet fuq il-ħin. L-għannet il-lingwi eh, disponibli tarawon fuq info tal-komitat il li għal din il-laqa mux se jkunem web streaming. Imma se, jgħamlu registrazzjoni reġistrazzjoni tal-klim ta' saduta kolla illi mbagħad tkun disponibbli għal kulħadd. <clears throat> Nishti infakkarkom biex iġibu l-karta tal-vot għada għax se namlu uh, votazzjoni elettronika. Eh, illum e, se nisamlu smih tal-membri ġodda tal-orti tal-awdituri għanna sitt membri illi se nisimaw. Nitlobkom illi għal kull membru kandidat għanna nofsi għad dispozizjoni, ġifiri se jkonna ħames minuti ta' introduzzjoni għal kandidat, unbat minn 5 sa' minuti għal kellim biex jagħmel mistoqsijiet bil-teknika tal-ping pong li użajna anki għal komissarju, mbagħad 20 minuti għal deputati. Nix ti għal daqstant nitlob li deputati li, li reġistraw ruħom għant eh, segretarju Sur Brown u biex nkunu nafu minn qabel kem sej kunem membri tal-parlament. Jina se nkun rigorus ħafna bez żmien u malli speċa żmien se naqtakom. Se talab il-surajala jitkellem. il sinjura Ajala. Grazzi, President. Nishtiq namel referenza għal regolament. Aħna fil-grupp ta' tħejja nofsi għajlu irċevejna ittra fuq il-kandidat li se jibda jitkellem issa. U dan mhux l-aħjar mod biex eh, wieħed jiproċedi minar mlaqas kellna ħin eh, naqrawa din littra u niddiskutu għal da stat nitlop illi ma tiġix eh, ikkonsidrata din littra. Eh, onorevole Ajala, io credo che dobbiamo andare oltre e quindi procedere. Aħna, signora Ajala, aħna se konna nimxu kif deċidejna bil-programmu, but bħala komitat inkunu nistaw namlu l-evaluazzjonijiet tagħna fuq l-ittra li tkellimt maħant. Ħanibdaw għal daqstant bil-smih tal-kandidat Ungeris is-Sur Fazakas. Naddu direttament għal kandidat li għandu ħames minuti biex jispiega il-personalità tiegħu. ma jkunx eh, il-warrosna tajba. Jena kontent li għatawnek fil-komitat issa bħala kandidat tal-Ungerija eh, jena għet neġi prezentat bħala membru tal-orti tal-auditori. <clears throat> Illum fil-15 ta' marzu aħna Ungerizi aħna imkabrin bil-rivoluzzjoni tal-1948. Memx għalfejn n-prezenta ruħi jena kont membru tal-parlament, leġislatura sħiħa, uħdimt fl-ħjar mod bħala membru kol tal-Kokobu u jena kont kol president u, u membru tal-Kokobu u anki kwestur. Għal E, tistaw timmaġinaw kemm kont kontent li prepara ruħi għal din il dan ismiħ u kont e, ferħan ukoll naqra l-kwestjonarju u jiprovajt nirrispondi kif l-aħjar stajt. Kif diġa għat memx għalfejn namel prezentazzjoni għajn nifsi, però krem ħafna mistoqsijiet fil-kwestjonarju fuq il-funzjonijiet politiċi għaj. U jiena għat li mandiċ minn daw. Fuq il-interessi, konflitti ta' interessi, l-istess ħagġa għat li mandiċ konflitti ta' interessi, Pero fl-istess ħin nista nikonċentra issa fuq l-orientazzjoni Ewropea tal-karriera professjonali tiegħi. <clears throat> Jena il-karriera professjonali samta fit tliet stadi. L-ewwel waħda sar 2005 1990 Eh, il-snin qabel il-komunizmu meta jena kont desk officer fil-Ministeru tal-Affarijiet eh, tal-Kummerċ Barrani. Umbat <clears throat> kont responsabli ta' relazzjoniet OECD u kont ministru kol responsabli għal <clears throat> relazzjoniet internazjonali. Kif taraw kont eh, ili naħdem fu il-relazzjonijiet internazjonali tal-Ungerija u għandi memorji tajba tal-proġetti internazjonali u għamilt eh, tajt is-sem tiegħi u dawn il-proġetti għadhom importanti fl-infrastruttura moderna tal-Ungerija. Tieni fażi u mbagħad wara l-1990. Fejn meta jiena kelli l-kompitu li nejn l-Ungerija biex tidħol fl-Unjoni Ewropea u fin-NATO integrazzjoni atlantika u e- Europea kienet il-kompitu tiegħi kien hemm kriteri rigorużi ħafna li kena nirrispettaw u jiena peress li kont nafhom dawn il-kriteri jina fil-kapacità ta' ministeru, ministru tal-kommerċ internazzjonali e, stajt immexxi e, din il-proċedura u kulħadd kien kontent mix-xogħol tiegħi bħala ministru Umbat, wara, eh, il-Ministeru trasformajtu Ministeru tal-Ekonomija eh, b'enfasi Ewropea. U għamilt mandat fil-Parlament Ewropew, fil-qosor kellna isna żewġ kpipel kellna nikontribwixxu għal progress għal iżvilupp tal-Ewropa minnaħa u minnaħa l-oħra bażi tal-esperjenzi tagħna kellna nipromovu il-valuri Ewropej fl-Ungerija. Eh, aħna nittamaw illi bla poċ ta'kom u bla poċ tal-Europa nkun nista' naħdem issa fit-tieni parti ta' xogħol tiegħi fil-qorti tal-awdituri bil-nipromovi il-valuri Ewropej din darba mhux fl-Ungerija ma fl-istituzzjonijiet Ewropej u fl-Istati membri kollha. <clears throat> Dina hija mira tiegħi bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi President tal-istedina u issa lest jena nieħu il-mistoqsijiet li jistaw jkun jridu jagħmlu li. Grazzi anki tal-li rispettajt il-ħin. Issa naddu għas-sinjura għajala 10 minuti għal-mistoqsija. Grazzi, President. Jina xtaqt nilqa Sur Fazakas, illi kien president propju ta' dan il-komitat bil-fortunatament. Ah, kien wieħed mill-laħjar periodi u aħna biddilna eh, mux biss il-relazzjonijiet mal-Kommissjoni, mal-Kommissarju Kallas, kena dialogu intens ħafna, irnexilna imbidlu u namlu l-istrumenti l-Kommissjoni iktar faċli. U bla biex sur sakas daħal fil-qorti tal-awdituri u koll dialogu kostruttiv anki mal-qorti. U <clears throat> jasal għall-aħjar żminijiet bil-presidenza ta' Kaldejra illi naturalment eh, eh, dana kien dovut anki għar relazzjoni li kienem. Nirringrazzjaw ta' kif rispondejt għal dawn il-mistoqsijiet. Illi kien fil-interess tal-Europa, anki biex nimxu qoddim uh, eh, grazzi għal kapacità tiegħek u għall arfin tiegħek. Inti għal dastan diġa ħafna fuq dan is-suġġett. Jina nixtieq nitlob kjarifika Eh, peress li inti kont prezent tal, president tal-komitat tal-kontroll tal-budget u mal kelek rapporti mal orti tal-auditori. Nitolbok li ma kienu il-progressi it eh, tip li kif tħares li kif tara l-futur, kif taħseb li sejkun jkun il-futur. Grazzi. <clears throat> il sinjura Ines kienet assenti um, anki bħala funzjonijiet ta' president tal-Kokubu u jiena niftakar fejn kelli lajnuna ta' eh, nis li kellhom esperjenza kbira u għal dasna taħna provajna namlu riforma tal-proċedura ta' discharge eh, Kazaka uh, Ingeborg Gressle, kienem ħafna nis li għamlu kontribut importanti u aħna minna xogħol importanti ħafna biex ikunu nistgħu nimxu fl-imkien bisħubija mal-qorti tal-awdituri. Aħna rnexxina nejnu l-xuxina xkonna eh, nafu li mumma l-problemi eh, reċiproċi tagħna u kemm biex inkunu nistgħu namlu il-kontroll tal-qorti tal-kontijiet u anki tal-Kummissjon tal-Kunsill. tal E, aħna rnexxinna din il-proċedura namlu riforma taħħa b'mod pozittiv, pero rridu naħdmu iktar mill-qrib mal-qorti tal-awdituri biex nifmu verament li mumma l-iktar problemi importanti li għandhom iwaslu għal discharge pozittiv. E, aħna minna passi u dim importanti ħafna l-involviment tal- Eh, parlamenti nazjonali, kif nistaw namlu illi biex anki l-ortiet tal-auditori nazjonali jitħlu anki f'din il-bicċa, eh, f'din il-proċedura. Eh, l-izviluppi f'dawn il-periodi reċenti, il-Parlament u l-Orti tal-Ort tal-Auditori għamlu ġlieda konġunta biex nefqa Ewropea tkun tista issir biktar mod meħaffef u dinamiku. Infakarkom illi il-rapport fuq il rezervi kienet kien ġi studjat u dana kien suċess tal-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Orti tal auditori Ewropea. U nittama il-futur jirrispetta i e, ikompli e, e f'din id-direzzjoni. <clears throat> Grazie, Sur Fazakas. il-kellim li mis. Naturalment, kien hemm abza ta' kwalità eh, meta għaddejna mill-fazi ta' qabel għal din il-fazi ġdida. Eh, wara din il-tweġiba tijak nishtiqek titkellem mod iktar speċifiku fuq l-istrumenti ta' kontroll tal-Istati membri u nishtiq illi inti tispiegalna kif taħdem il-qorti tal-awdituri fil-Ungerija għax eh, hemm kommenti li għajt li l-istrumenti l-ġodda ta' koordinazzjoni mal-rati tal-awdituri nazjonali miex eh, l-istess għal dastan se jkun hemm xi riformi hemmhekk se jkun hemm xi tibdil u nixtieq naf minn għandek jekk Eh, kemx eh, xi ħaġa kemm xi punti li jxibħu bejn il-qorti tal-awdituri Ewropej u l-qorti tal-awdituri tal-Ungerija. Grazzi, nixtieq nibda bir-risposta tiegħi bil ngħid li lan ehm, ewlini tagħna huwa li anki l-qorti tal-awdituri nazzjonali tista eh, taħdem eh, bliktar mod effettiv fil-kollaborazzjoni maħna biex tesprimi anki il-kontroll tal-nefqa tal-komunità. <clears throat> F'dan is-sens aħna irnexxilna norganizzaw laqat speċjali blaqat eh, ġifiri ta' komitati speċjalizzati mal-orti tal-Awdituri Nazjonali, biex bekk inkunu nistaw l-azzjoni nkunu nistgħu eh, namluha b'mod li timxi tajjeb flimkien għal attivitajiet paralleli u aħna indunajna illi f'ċerti pajjiżi, speċjalment fejn hemm eh, libertà, indipendenza reġjonali, eh, per eżempju fil-Germania, kont dizappuntat ħafna fuq il-fat li l-ortijiet tal-awdituri reġjonali mandom lebda kuntat laqas fuq ta' ħedma mal-orti mal-qrati nazzjonali Ġermaniża. E, e, Emmek hemm bżonn wieħed jikoopera biex ikun jaf li ma' suġġett qed jiġi kontrollat. Dan kien it-tentattiv tagħna għal daqstant il-korpi eh, kolla u l-ministeri u l-uffiċi tal-finanza għandhom jħorġu arrijiet biex jgħajdu illi il-flus tal-Unjoni Ewropea u ma minn fuqa b'mod effettiv. Però f'ċerti pajizi dana mhuwiex possibbli ma li m'hemmx kooperazzjoni. U nixtieq ngħid li l-qorti tal-Awditurja Ungeriża kienet kontenta ħafna li tagħmel kooperazzjoni. B'mod partikolari eh, Kovac, il-Kummissarju Kovac, kien a favur ta' tal-tħejja ta', ta um, metodu komuni, għal għastant kull min jista eh, jikontrolla fil orti ungeriza dan għandu jkun possibli minn arma jkollu bżon ta' eh, risorsi finanzjari ulterjuri billi juża ġifiri il-risorsi eh, normali disponibli. Dan għandu jkun possibli kullimkien biex bekk ix-xogħol tal-qrati nazjonali e, jkun jista' jibbazaruhu fuq il-qorti Ewropea biex bekk ikun hemm anki e, pożizzjoni e, pożittiva fuq minnaħa tal-Parlament Ewropew. Eh, Mr. Fasakas. Grazie, President. Nishtiq namel zewġ mistoqsijiet. Qed nara fis-CV tiegħek inti għandek esperienza fuq, mandek lebda esperienza fuq l-auditjar. U il responsabilità tiegħek fl-modi illi kien li kont president tal-Kokobu u ministru tal-Kummerċ u tal-Industrija mandom xejn jasmu mal ruol ta' auditur. Għal dastant kif inti għandek f'moħħok tieħu din ir-responsabilità meta m'għandekx il-preparazzjoni, l-isfond. Et-tieni eh. e mistoqsija wkoll marbut mal-ewwel mistoqsija, inti kont president ta' dan il-kumitat u issa tixtieq issir awditur u jiena nixtieq nistaqsik jekk inti tagħtix id-discharge lill-istituzzjonijiet Ewropej għal 2008 għabbażi tal-opinjoni prezenti tal-qorti tal-awdituri. Grazzi. Bist, bar nemirtek egyet önnel. Ön azt mondja, hogy nincs tap. Jina naqbel miak. Inti għettajt li jina mandiċ esperienza, mbatt għettajt li għal 5 għal 5 snin jina kont qed nagħmel il-auditjar eh, fil-Parlament Ewropew. Dina kienet ġa esperienza. Jiena mill-Università mill-1971 ħdimt fl-ekonomija e preparajt investimenti importanti kont e, funzjoni importanti fil-Komitat e, ta' e, Vigilanza fl-Ungerija għal soċietajiet importanti fl-Ungerija, għal stantina diġa ħdimt f'dan is-settur. U nistanajt li jena nista' nista' nisodisfa l-istennija eh, tal-membri tal-Parlament. Nista' ngħidlek nifakra wkoll b'mod partikolari li l-Parlament Ewropew meta tkellimna fuq il-prekondizjoni u l-orti tal-Awdituri Ewropea għandhom interess komuni. ċoe il-fatt li il-membri tagħhom ikollhom l-iktar preparazzjoni wisa possibbli u għalhekk fil-modi għal din raġuni jina kelli rapporti ma' dinja tal-banek u ma' dinja ekonomika u revizjoni eh, l-auditjar eh, se jiġi koordinat mill-personali li u a għal dastant il-kompetenzi kolla l-esperienza l-arfin u ma għandhom eh, din l-esperienza biex jamlu dan il xor Fu dak li xaqsam ma mal-kwittanza, ħames snin jiena xtaqt najt. Il-Viċi President Kallas, flimkien mal-orti tal-auditjar, eh, ħadmu biex jgħatu din il-kwittanza. Naraw il-proċedura. Fil-fat ħames snin ilu kienem formula negativa li kienet doppju ta' dik tal-lum. Kenna bej wieħed u ieħor is-60% ta' transazzjonijiet li huma diskutibbli sad din iċ-ċifra nizlet eh, taħt 30%. A bażi ta' dan nista' ngħid illi m'għandix eh, dritt nirrispondi għad il-mistoqsija għax il-kwittanza jagħti għall-Parlament. Eh, però eh, jiena eh, il tendenza ġenerali hija din illi fi ħames snin u aħna imxejna fi direzzjoni tajba. Dak iż-żmien sitwazzjoni kienet aċċettabbli għal dastant kulħadd kellu eh, id-dmir il-Kummissjoni eh, u l-Kumitat illi ntejbu situazzjoni sitwazzjoni tkellimna fuq ir-regolament finanzjarju fuq inizjattiva tal-Sur Gressle għal dastant jiena kuntent mill-fatt illi issa hemm eh, l-ewwel rapporti tal-Kumitat u f'dan ir-rapporti ndaħalna mekkanizmi ta' kontroll intern, specialment fis settur tal-bidja, illi eh, xi żmien ilu kien konsidrat eh, irregolari u eh, situazzjoni jista' tibed ħafna. Però ma rridx nirrispondi għal mistoqsija għax miex kompetenza tiegħi, però it-tendenza hija pożittiva. Danke Vorsitzender, zunächst einmal President. Leonet, kontrarju għas senjur Andrej Senjina, jena li jena kontent li għaw xaħat li uh, għandu għalfin politiku fil-orti għaliex hekk uh, in-nies ikunu accountants dawn għandna diġà biżejjed minnhom u għandna bżonn nies li għandhom abilità politika biex kun jistgħu jassistjaw l-affarijiet. U allura jiena kontent li inti kandidat sur Fasakas. jena mm, minix kontent dak li għal eh, Sur għaftit ftit qabel din il-laqa jina jkolli najt li l-kandidatura ta' surfa Fazagas ehm, ila mibawta ħafna żmien u stajna nittrattaw aktar kmieni. Jiena għandi rispett għal kollega, pero ma naħsibx li dan huwa ġust li nagħmluh nafsija qabel il-laqa. Minn lad ġenerali aħna kontenti ħafna biex xogħol tiegħek sur fasaka su ikolli ngħid li aħna manna lebda oġġezzjonijiet. Nixtieq nsaqsik domanda sempliċi ħafna llum u naf li inti rispondi faċilment. Din għandha x'taqsam mal-applikanti l-oħra però li ser naraw illum u din hija dwar l-arfin ta' lingwi li din spiss tiġi imminata. Hemm tlet lingwi ewlenin fil-qorti eh, u jekk inti ma tkunx tafu għandek problema kbira. Allura nixtieq inkun naf eh, x'inhu eh, il-livell tal-Ingliż u tal-Ġermaniż tiegħek. Jiena naħseb il-Ġermaniż tiegħek huwa tajjeb u xi tgħidilna dwar il-Franċiż. Hmm. Grazzi ħafna għad domanda tiegħek, jekk tippermettili. Din hija l-ewwel opportunità tajb li tkellimt bil-Ungeris fil-Kokobu, meta kont ċermen eh, jiena kont namel il-laqat bl-Inglis u meta kien ikun possibli kont niprofa u koll namel xie dikjarazzjonijiet bil-Ġermanis. U kont nieħu gost namel dan. Dalodu aħna kena laqa ta' preparazzjoni u din id-domanda ġiet mistoqsija lili u jiena irrispondejt sorpriz ftit sorpriż meta imt li hemm biss żewġ eh, lingwi ewlenin fil-qorti. Jien ukoll ħsibt li kienu eh, tlieta il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ingliż. Palma tafu jiena kont ambasċatur ġewwa l-Ġermanja. Jiena kont marruf bħala s-sur Deutschland ġewwa l-Ungerija li rajjena li nitratta kwistjonijiet Ġermaniżi għal dawn l-aħħar 40 sena u studjajt ukoll l-Ingliż l-użu tnaqqas naqra sissa tiegħu. Kim il-membru tal-Parlament Ewropew jiena ħdimt fuq il-lingwi ma nistax ngħid li għandi l-istess livell ta' Ingliż bħal Ġermaniż, però mhijiex ħażin. Fil-Franċiż ikolli ngħid li m'iniex daqshekk tajjeb għal Kumment li ħor li għetli fi rigward tal-arfin politiku jien niprofa nkun diplomatiku ħafna fi risposti tiegħi u jkolli ngħid li jien qatt ma kont politiku jiena dejjem kont teknokrat. Jiena laqas biss jiena membru tal-partit tiegħi. Fl-2005 jiena sir tħalt fil-partit tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew. Issa jiena sospendejt il- il-membership tiegħi fil-partit Jiena kelli ħafna pożizzjonijiet onorali f'movimenti differenti Ewropej, f-dialogu Ewropew, fl-Ungerija kif ukoll fl-Ewropa, kollox relatat mal-Ewropa u jiena ser inċedu dan kollu issa. Jiena naħseb li kont titkellem dwar uh, oversight politiku fir-rigward ta' arfin fatwali. U fil-fat jiena ekk irrit namel, jiena rrit nġbor l-arfin tijaj għabbażi tal-fatti. Jiena nishtiq najt li tinja xiftit assurda għalix dan kollet jieġi prezentata għamnek daqs li kiku kien konċi spija. Jiena kont membru ta' Ministeru Iva jiena ħdimt mal-Ministeru tal-Affarijiet Interni fl-2002 eżempju din il-mistaqsija ġiet għajma mill-Prim Ministru dak iż-żmien, intalbu eh, files mill-Ministeru u Sur Tojċina ġejt akkużat minn ħafna mill-kollegi tiegħek u ma kienem lebda rapport jew itra għalija inkluża, però bħalma tafu xaqt li għadem fil-Ministeru, fil-Ministeru tal-Affarijiet Interni, jiena tlabt biex id-dokumenti jiġu publikati u biex bekk kulħadd ikun jista' jara li aħna konna nittrattaw negozjati fuq suġġetti differenti. Però il dokumenti għadna qed nistennew li jiġu publikati. Mbagħad la darba jkunu publikati l-affarijiet jkunu iktar ċari. problem. Kienem akkużi wkoll kontra xi soħrajn għax qalu li kienu spija, però dawn ġew irtirati wkoll. Fil-kwart dan il-każ jiena kont rappreżentanta ta' Emlek Rajzer fejn il Però din kienet kwistjoni fejn il-xiri minn Russja sar minnajr ma kienem xej li kallu xieqsam ma l-kumpanija u mill-kumitat tana u il-ċermen eh, skuza ruħu ktar tart u ringrazzjani tal-jina kontem prezenti għallaqa. Jina għatmu kont involut xie proċedimenti legali lanqas għal darbohra dwar il-Ministeru Huwa eżempju tajjeb li inti tura turi il-mod ta' kif ministeri jista' jiġi ristrutturat. Sur Kovac appoġġa il-kandidatura tiegħi u qal li kooperazzjoni mal-Ministeru tiegħi dak iż-żmien kien eżempju tajjeb ħafna u allura hija ħasra li dan kollu intbaż f'żmien da sekk qasir xi ma stajtx nirrispondi iktar kmieni, però jiena lest nirrispondi xi domandi oħrajn, grazzi. Onorevole Deutsch.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 dejjem kont politiku favur l-Ewropa u jiena nemmen l-istituzzjonijiet pubbliċi bħal pereżempju l-Parlament Ewropew huma voluti f'kwistjonijiet importanti bħal pereżempju smieħ tal-kandidat tal-Qorti tal-Awdituri. Il-pubbliku għandu jkun jaf u għandu jisma' dwar dak li qegħdin niddiskutu aħna u jekk il-kandidat u għiex tajja xogħol jew le. Membri onorevoli, u għabbis permezz ta' dialogu miftuħ aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna sew. Aħna għandna nanalizzaw tliet kundizzjonijiet jekk dawn il-kandidati għandhomx dawn it-tlet kondizjonijiet li huma independenza, imparzjalità u wkoll integrità. Jiena qed nara xi problemi eh, bil-integrità tas-sur Fazakarx u allura dan ma jagħmlux tajjeb għax-xogħol. Is-sur Fazakarx Skuża. Aħna bħalissa maħniex qed nagħmlu l-evalwazzjoni tal-kandidat. Issa inti titnamel mistoqsija, l-evalwazzjoni se nagħmlu wara, dan żmien huwa żmien għal mistoqsijiet. Ek trit tista' tagħmel mistoqsija li survazzakas u bat jek jekk survazzakas u ix xera jew le nis tista tistabillu xuh wara. Grazzi. kur, ħarum kjerdi s kérdést szeretnék fosa kossa boċ. Għandi tlet domandi li s-sur Fazakas. Il kumitat tal-Kontroll tal-Budget li huwa kien ċertiegħu meta m'għamlux pubbliku li bejn il- 76 u 89 huwa kien ħadem bħala aġent tal-Servizz Komunist Sigrit tal-Ungerija u kellu opportunità biex jammetti dak iż-żmien sfortunatament ma' milxek. It-tieni domanda għalfejn huwa ma informa nies dwar istituzzjoni meta il-kandidatura tiegħu għal orti tal-awdituri ġiet ippubblikata li disa snin ilu fl-Ungerija huwa kien involut f'każ ta' korruzzjoni relatata ma' kwistjonijiet tal-armi u il-kumitat Eh, ta' Sigurtà Nazzjonali fil-Parlament semma din il-kwistjoni wkoll għalfejn huwa ċaħat li huma meta u kien segretarju tal-Istat jew inkella Ministru tal-Gvern Ungeris. Il-qorti tal-Awdituri Ungeriża ma sabet lebda problema bil-finanzi tal-Ministeru tiegħu waqt li Ja marufa fuq il-sit tal- l-autoritajiet Ungeriżi huma sabu bosta każijiet ta' immaniġjar ħażin għal daqstant għalfejn huwa ċaħat il-passat tiegħu bħala aġent sigriet, għalfejn huwa ċaħat l-involviment tiegħu f'każ ta' korruzzjoni huwa għalfejn ċaħat każijiet ta' immanġjar ħażin. Qabel ma naddu l-kelma lis sur Fasagas, nixtieq Nistaqsi il-kollegi biex jżommu fil-qosar ħafna. Għaliex jekk il-kollega jdu erba minuti, mhux ser ikonna bżdejatina l-kulħadd dan huwa il-kontribut finali. Għaliex wasanna fit-tmiem ta' smieħ ta' sur fazakas. Ma nistax nirringrazzjak għad-domandi għaliex it-tlet domandi kollha huma bażati fuq allegazzjonijiet li jiena niċħat. jiena mhux qed nara l-ebda problema bl-integrità tiegħi fil-fatt hija ħasra li jiena rċivejt din l-informazzjoni nofsi ilu. Meta jien kont segretarju tal-Istat fis-96 jiena ġejt skrinjata s-Sigurtà Nazzjonali u la darba mur l-ura dar jiena nibat il-rapport li sur Deutsch u dan il-rapport jgħid li jiena qatt ma kont involut blebda mod fil-kwistjonijiet ta' servizzi segreti. Il-fat li il-Ministeru ta' Affarijiet Interni kellu fajl dwari din hija xaġa normali għal xaħat li kien jaħdem f'ministeru qabel ma waqal komuniżmu però da ma jfissirx li jiena kont aġent ta' servizzi segreti. Meta jiena ħdim ta' Daimler Chrysler, Jiena kont involut Sejdina għaliex is-Kumitat eh, ta' Sigurtà Nazzjonali eh, mbagħad sema l-każ tiegħi u skużaw ruhom għal kull allegazzjonijiet. Il-Orti Nazzjonali tal-Awdituri dejjem kienu grati u kontenti biex xoħal tijaj fil-ministeru u daw l-allegazzjonijiet saru diġa fl-2002 u jiena kont elett membru tal-IP u kol membru tal-Parlament Ewropew u jiena qatt ma smajt xejn iktar dawn il-każijiet uh, allegati ta' manager ħażin sa l-2002. Jiena ġejt moti ġejt moti rikonoximent mill-aħjar autoritajiet u l-iktar autoritajiet olin ġewwa l-Ungerija u qatt ma kelli problemi ta' dan li qed tgħid inti. Grazzi ħafna l-aħħar domanda għandna 30 sekonda għaliex qed jispiċċa l-ħin. Grazzi ħafna nilqak is-sur Fasakas Ovvjament tkun xi ħaġa tajba kieku aħna jkollna xi ftit informazzjoni dwar dawn l-akkużi għaliex naħseb li dan din hija xi ħaġa importanti ħafna għax-xogħol futur. Aħna diġà kooperajna b'mod tajjeb ħafna flimkien. U inti wieħed mill-ftit li taf xogħolna, però importanti wkoll nkunu nafu iktar dwarek iktar informazzjoni, se tagħmel domanda. Ovvjament jiena ser nagħmel dikjerazzjoni dwar dan. Ser nikkontradixxi dan, forsi mhux illum. Però jiena ċert li dan ser jitniżel fil-minuti ta' kollu li jiena qed f'dawn l-akkużi. Għatma semma li fl-2002 kien hemm dan il-każ ta' nies oħrajn li intom tafu sew ħafna wkoll. U dawn ukoll kellhom files dwarhom fil-Ministru tal-Affarijiet Intern. U ma jkunx tajjeb li nasbu li bħala membru ta' ambasċata fl-Awstrija wieħed mhux se jkun soġġett tal dawn il-files. Grazzi ħafna, grazzi Sur Fazakax għal smieħtijak, tiegħek, issa se ngħaddu għal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 Bix nevitaw li kunem qastaf taftajim. Jekk għan nistaw niprofaw. illi sur fazakas ma qalx il-verita, Kina nista niprofaw l-kontrarju, x-ser jizri. Emmek, għanna se nitrataw għada. Tista tgħidilna x'ser jiġri diġà qed qabel. Dwar dawn l-affarijiet se nitkellmu għada meta ngħaddu għal fażi tal-evalwazzjoni tal-awdituri. Eh, Illum ma biss mistoqsijiet u t-weġibiet u ismieħ tal auditori jekk jogħġbok. Allora, benvenuta. Le comunico che uh, a 5 minuti. Nilqak hawnhekk għandek 5 minuti. Nixtieq ngħidlek li għandek 5 minuti biex tagħmel l-istqarrija tal-introduzzjoni tiegħek. Imbagħad hemm għaxar minuti ta' mistoqsijiet minnaħa tar-rapporter u mistoqsijiet minnaħa tal-membri l-oħra. Kjoġbok.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 It's a great... Signori, huwa pjaċir kbira lija u unur li nkun hawnhekk magħkom u niddiskuti kif jiena nista' nikkontribwixxi għal ġestjoni aħjar tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Jekk jiena niġi maħtura para membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Fl-2006 jiena diġa kont privileġġata li nindirizza il-Kumitat Ewropew dwar il-kontroll tal-Baġit u samt esperjenzi ma' kontu relazzjoni bil-Parlament Litwan u l-Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar biex jiena stajt nagħmel impatt effettiv dwar finanzjar pubbliċi u l-ġestjoni tagħhom. Jiena konvinta il-lum hawnhekk u dan ismiħi opportunità eċċellenti għalija biex jiena nistabilixxi kooperazzjoni dejjema. Il-karriera professjonali tiegħi kollha kienet marbuta mas settur pubbliku para eżekuttiv bosta ministri u fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjari kont qed nitratta kwistjonijiet marbuta mal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u il-verifiki pubbliċi. Jiena nistenna illi l-kompetenza professjonali tiegħi hija xirqa u l-esperjenza ser tippermetti biex jiena nkun nista' nieħu responsabilità tiegħi fil-qadi tiegħi fil-funzjonijiet bħala membri membru tal-qorti f'konformità ma' trattati tal-Unjoni. Jiena nemmen li l-twemmin li għansegwej tal-bosta snin jipermettu li biex jina nifem l-importanza biex nilħu l-istennijiet tal-popli biex aħna nejsu f'unjoni aktar effiċenta bħala auditor Ġenerali jiena għad ixxejt mod indipendenti, kont oġġettiva u imparzjali. Jiena nixtieq niżgurakom illi jekk jiena niġi maħtura bħala membru tal-qorti jiena ser nibbaża l-attivitajiet tiegħi fuq l-indipendenza u fuq l-standards tal-verifiki u ser insegwi u koll il-rekwiziti kolla etiċi. Jiena se nara Jina nara l-attivitajiet tiegħi fil-qorti f'żewġ direzzjonijiet. L-ewwel ħaġa insegwi b'mod ristret l istandards internazzjonali tal-awditjar u l-prattiċi li ġew stabiliti mill-qorti. It-tieni ħaġa jiena ser ikolli ħidmet effettiva biex nimplementa l-isħubija personali tiegħi. Pala membru tal-grupp u membru tal-kolleġġ. Jina ser napplika il-forum kollha possibbli biex nieħu parti fl-attivitajiet kollha. Ser nimplementa wkoll għandi strateġiċi tal-qorti biex nieħdu l-aqwa li nistaw mill-impatt tal-awditja. E, fl-opinjoni tiegħi l-qorti għandha tsegwi dawn il e, dawn it-titji e, illi e, tottimizza il-verifiki u risorsi oħrajn illi eh, tamel iktar eh, verifiki speċjali. Jena <clears throat> nemmen ħafna fil-kooperazzjoni miftuħa. Jena naħseb illi irridu ntejbu il-kooperazzjoni mal-Kommissjoni Ewropea u mal- il ma' rappresentanti tal-Istati membri. Kooperazzjoni f'dan il-kas huwa neċessarju biex nevitaw id-duplikazzjoni u anki fl-interpretar tal-atti legali. Kooperazzjoni Eh, responsabli bejn il-qorti u l-Parlament Ewropew essenzjali u koll. Jina naf minn ħames snin ta' esperienza li ħdimt fil-Parlament Nazjonali illi ċiklu illi jaħdem tajjeb ta' accountability pubblika eh, jirrekonoxru responsabilità u l-osservanza ta' regoli jistaw iwaslu għal ġestjoni tajba finanzjarja. Jina nappoġġa E, e, e, il-membri tal-komitat ne proponu li kunem diskussjoni fuq il-ġestjoni, l-istruttura tal-tistqarrija u semplifikazzjoni ta' regu. Dawn il-kwistjonijiet ilom fuq l-agenda tal-gruppi ta' hidma tal-Porti u tal-Parlament u tal-Kommissjoni Ewropea kif ukoll tal-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati membri. Però xortat m'għandhomx risposta ċara. Membri onorevoli tal-Kumitat, jiena kontenta li kolli din l-opportunità biex niskurakom li jiena nixtieq illi nfittxu il-tweġibiet u s-soluzzjonijiet fl-imkien nishtiq nisma lilkom bħala rappresentanti ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ma'uda hemm bżonn li l-aspirazzjonijiet tagħna ikunu iffokati fuq l-implementazzjoni koerenti u fuqtu tal-għanijiet u nittama li nkun nistani kontribwixi mal xogħol tal-qorti. U jiena fiduċuża illi hija l-iktar waħda mill-iktar professjonali bħala istituzzjonijiet pubbliċi. Grazzi tal-attenzjoni u jiena inħares l-qoddim biex nisma il-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi. Is-Sinjura Ajala. Signora Puzvergite, a esta, a esta comisión. Si, yo que... Grazzi. F'dan il-komitat, Signora Badbergite, jina nishtiq ngħidlek li inti eżempju tajjeb ħafna dwar kif Ministru tal-Ġustizzja jew Ministru tal-Affarijiet Interni jista ikun tassew awditur tajjeb. Jista jkun ukoll ikun kandid kandidat tajjeb għal-qorti tal auditori Jina nixtieq nistaqsik dwar il-kwestjonarju tiegħek. Fejn inti irreferejt għas-simetrija li teżisti għal 80% tal-budget tal-Unjoni Ewropea huwa għagġestit minn ġestjoni komuni u responsabilta għal-awditjarija maqsuma bil-orti tal-awdituri u l-entitajiet nazzjonali ta' kontroll. Dan ma jeżistix eh, f'dan il-limitu. Inti x'taħseb li fil-mandat tiegħek tista' tagħmel biex dan tibdlu? Inti wkoll qed illi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tiegħek qed jagħmel segwitu għall-audits għall-verifiki illi jasħadżu li aħna nixtiequ ninkludu fil-qorti tal-awdituri. Għandek forsi xi ideat li tista' tgħidilna dwarhom dwar il ġejjini tiegħek bħala membru possibbli fil-qorti tal-awdituri f'dan ir-rigward? Grazzi. Jina, nixtieq ngħid il responsabilta għall-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea hija maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Responsabilità mhijiex maqsuma b'dan il-mod ndas ċerti kondizzjonijiet jinsabu fi trattat. Illum ma nistax ngħid illi l-qorti, il-membri tal-qorti tal-awdituri jridu jieħdu responsabilità u jibdlu dispożizzjonijiet ta' trattat. Iżda jiena nemmen illi hemm possibilitajiet hemm possibiltajiet biex jiġu tejba l-attivitajiet tal-verifiki. Li saħu fl-istati membri. Ħafna titjif li jista' jsir fl-istituzzjonijiet tal-awditjar fl-istati membri, nitkellem dwar it-titjib tas-sistema tal-awditjar, dwar il-verifiki tal-operazzjonijiet u l-verifiki. tal tal awditjar dwar il verifiki tal operazzjonijiet u l verifiki dwar il-fondi tal-Unjoni Ewropea u kif dawn qegħdin jintużaw jekk qed jintużaw tajjeb. Il-qorti tal-awdituri tista' tikkopera aktar mill qlib mal-istituzzjonijiet nazzjonali u tieħu aktar vantaġġ mill-ħidma tagħhom. Iżda jiena naf illi huwa tassew diffiċli u kważi impossibbli għall qorti tal-awdituri illi jkollha rwol tal- l-audit ewlieni, għaliex mhux dejjem huwa possibbli li jiġu traċċati rizorsi tal audit nazzjonali. Hawnhekk irdu naħsbu dwar dispożizzjonijiet ta' trattat u forsi xi bidliet li nistgħu nagħmlu. Iżda rridu naħsbu wkoll dwar użu effiċenti ta' rizorsi u hawnhekk jiena nixtieq nagħti l tiegħi. Iva, jider tajjeb, dak li qed tgħid, iżda l-affarijiet qegħdin isiru xi ftit aktar komplikati. Fil-kwestjonarju tiegħek inti qed li inti trid tkun kapaċi li tmulli lil minn dan l-approċċ teknokratiku li ġi użat sissa. Inti favur parteċipazzjoni attiva mill-atturi kollha skont il-kompiti tagħhom u ruoli tagħhom. biex huma jiffurmaw il-kultura tal-manager finanzjarju. Ma nafx din hijiex rida tajba tiegħek jew inti għandekx modi u mezzi kif aħna nistgħu immorru lil lin minn dan l-approċċ teknokratiku. U jkollna parteċipazzjoni aktar attiva, aktar entużjasta kif id-deskrivejta inti minn kulħadd minn dawk kollha li huma involuti f'eżerċizzju li aħna rridu li jkun effiċjenti u rigorus. Jiena nixtieq ngħid għal darbohra illi it-trattat ta' Lisbona iħeġġeġ li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-qorti tal-awdituri u l-istituzzjonijiet nazzjonali. Iżda responsabilità għal verifiki tinsab fiħdan il-qorti tal auditori Jiena nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi illi kemm l-istituti nazzjonali u internazzjonali mhux dejjem jifmu l-importanza tal-użu ta' rizorsi bl-aktar mod effettiv. Jien hawnhekk qed nitkellem dwar orti tal-awdituri u l-entitajiet tal-awditjar nazzjonali. L-antana huwa li nifmu li aħna nistgħu nużaw ir-riżultati tal-verifiki U dan ifisser li l-auditur ewlieni, ġifir il-qorti tal-awdituri f'dan il-każ, jista' jkollu xi tip ta' prova. U kun jista' jibbenefika mill-entitajiet nazzjonali tal-verifiki u hemmhekk irid ikollu l-prova illi l-awditjar huwa bbażat fuq materjal validu, fuq dejta u evidenza valida. Hemm grupp ta' ħidma fih dan il-qorti tal-awdituri illi qed jaħdem f'din id-direzzjoni. Lan huwa li ndaħlu xi bidliet. Dawn nagħmluh fl-istruttura tal-assurances biex aħna nsibu modi kif nistgħu nagħmlu użu ta' bilħaq mir-riżultati li niksbu mill-istati membri. Jekk naraw lejn il-ksur li ġew misjuba fis sistemi ta' kontroll, naraw li l-ikbar parti ta' dawn il-ksur jinsabu fis stati membri. L-inqas dannu dak li sabet il-qorti tal-awdituri, iżda illu ma nistax inkun aktar speċifika, ma nistax najd mod aktar speċifiku x'nista' nagħmel kieku jiena kont membru tal-qorti tal-awdituri, iżda jiena nemmen li aħna ridu insibu it-tweġbiet flimkien. Din għandha tkun għodda illi tejna biex aħna nkunu aktar leġittimi, iżda fl-istess waqt aktar effiċenti f'dak li għandu xaqsam użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Kjoġbok, nitolbok biex tkun aktar uh, fil-qosor fit tweġibit tiegħek għaliex hemm bosta mistoqsijiet 30 minuta, 30 sekonda. Iwan titkellem dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju kostanti ta' informazzjoni bejn l-Istituti Nazzjonali l-Qorti tal-Awdituri. Jiena nixtieq nistaqsik dwar l-indipendenza tagħhom ma' dan ukollu. Fi trattat hemm dispożizzjoni li tgħid li jrid ikun hemm kooperazzjoni bejn il-qorti ta' awdituri u l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' fl-istess waqt tinżamm l-indipendenza. Jiena nista' niżgurakom illi nabajna kont awditur ġenerali naf xi tfisser il-kelma indipendenza. U forsi l-kooperazzjoni mi jistaqsek mill-qrib illum għaliex kull istituzzjoni tal-awditjar qed segwi il-prinċipji tad-deklarazzjoni tal-lima din titkellem dwar l-indipendenza tal-entitajiet tal-awditjar. Isserdu naħsbu dwar modi kif jista' jkun hemm kooperazzjoni aħjar u li tagħti aktar frott. Jiena nemmen l-indipendenza hija l-fattur l-aktar sinifikanti li tittinżamm minn kull entità suprema tal-verifiki. Jiena ma rridx ngħid l-indipendenza hija xi ħaġa assoluta. Kull istituzzjoni trid ukoll tagħti kont tagħha. Aħna rridu nagħtu kont lill-popli tagħna jew inkella li rappresentanti li jiġu eletti mill-poplu, per eżempju il-Parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew. Aħna rridu nżommu l-indipendenza tagħna, iżda fl-istess waqt jiena naħseb illi l-awdituri nazzjonali, l-qorti tal-awdituri, jridu jisimgħu x'inhu huma l-istennijiet tan-nies, stennijiet leġittimi. Grazzi, Sur President. Jiena naqbel illi aħna ma rridux nabżu għal-konklużjonijiet issa, zajna nishtiq nsemma l-opinjoni tiegħi hawnhekk. Hija opinjoni favorevoli f'rigward tal-kandidat li għandna hawnhekk jien li nafal ħames snin hija għandha esperjenza mensa u f'dawn il-ħames snin hija nexxila toħloq sistema ta' sew differenti fil litwania tal-verifiki. Din issa hija sistema ta' kwalità għolja ħafna hemm personal tajjeb ħafna wkoll u din l-istituzzjoni hija wkoll dipolitiċizzata. Din hija xi ħaġa tassew importanti. It-telet ħaġa hija li hija l-unika mara fost id-disa kandidati għal membri għal qorti tal-awdituri. Issa l-mistoqsija tiegħi aħna l-koll imħasba illi il-flus ta' minn ħallas it-taxxa eh, ma jintużawx b'mod effiċjenti. Inti dan kif tara? Ser isir b'mod effiċjenti? ma tantx għandi ħin disponibbli u allura ma tantx nixtieq niddiskuta ċerti aspetti politiċi bħal riforma tal-budget jew nkella ir-riforma tal-politika agrikola komuni. Jina lanqas ma jinħan nitkellem dwar l-implementazzjoni tar-regolament finanzjarju. Issa nixtieq nikwota l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tal-2009 dwar l-implementazzjoni tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. minkejja valwazzjoni pozittiva u minkejja eh, xejriet pozittivi li rajna dan l-aħħar li ġew prezentati minn qorti l-awdituri dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea, aħna xorta waħda jkollna nammettu illi hemm bosta kwistjonijiet illi mhumiex perfetti daqskemm iridu li jkunu perfetti. Jina nishtiqnejt ngħid illi xi attivitajiet mhumiex legali u mhumiex regolari. Kif intom? Żgur tafu aħna l-ewwel irdu nsemmu in-nefqa tal-fondi ta' koeżjoni. Aħna qegħdin nitkellmu dwar terz tal bażit tal-Unjoni. U d-dinija dan huwa qasam fejn isiru l-aktar żbalji. Jiena qed nitkellem dwar 11 fil-mija. L-opinjoni tiegħi bħala Awditur Ġenerali hija illi 11% huwa livell intollerabbli. Il-qorti tal-awdituri prezenta, tippreżenta rakkomendazzjonijiet kull sena dwar it-titjib ta' sistemi ta' kontroll. Jina nemmen illi rakkomandazzjonijiet jibqaw importanti kull sena. Jina u koll nishti nesprimi il-fat li na kontenta illi l-Kommissjoni u l-Istati membri provaw jtejbu din is-sistemi, din sistema. Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem dwar pjanta azzjoni u dan għat fadallu ħafna fejn jitjieb. Jina nixtieq ngħid ukoll. Il-regoli ma xi ftit komplikati huwa meħtieġ li nisemplifikaw il-proċeduri l-iktar dawk marbuta mal-leġibilità tal bidz Memx kriterji ċerti u għalhekk aħna għandna bosta problemi. Irdu nisemplifikaw ir-regoli biex nagħmlu affarijiet aktar ċari u niżguraw li jkun hemm użu leġittimu tal-fondi. Thank you, Chairman. Uh, Mrs. Budbergit, uh, I want... Grazie, Sir President. Signora Bagdabuti, jina nilqa l-fat li inti għandek l-esperienza u tista taġixxi anke fejdan l-qorti tal-awdituri. Inti referejt tal-indipendenza. jiena xtieq naf x'taħseb inti dwar il-fatt il-Qorti tal-Awdituri hija istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea u hija finanzjata mill-istess budget bħal istituzzjonijiet l-oħra. Tista' ta' ħaq tiżgura li din hija istituzzjoni indipendenti? Mistoqsija l-oħra li nixtieq nagħmel hija marbuta ma dak li inti qed fil-mistoqsija seba' fejn inti qed li inti ħadd taċċetta l kompromessi dwar regalità u regolarità. Għasib wara eh, każi ta' frodi u korruzzjoni. Inti taħseb illi dan u kompromess marbut mal-regolarità tal-budget fejn porzjon kbira bir mill-budget ingħata opinjoni kontrarja. Jiena żgur li bħala awditur inti ser tifhem x'qed fisser kontrarja negattiva. Mistoqsija oħra, inti se tagħmel laqwa sforzi tiegħek biex eh, dikjarazzjonijiet ta' interess finanzjarju tal-membri kollha jkunu pubbliċi pal huwa l-każ tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Il-mistoqsija marbuta mal-indipendenza ta' kull uffiċċju suprem tal-verifiki meta l-budget tiegħu jiddependi fuq il-fer eżekuttiva tal-gvern, pereżempju, jekk aħna nitkellmu fuq livell nazzjonali, aħna għandna l-istess ħaġa fil-Litwanja. L-uffiċċju tal-verifiki nazzjonali tagħna qed jirċievi fondi mill-gvern. U għalhekk aħna rridu niddependu fuq il-Ministri tal-Finanzi. Ma dan ukollu bażi tal-esperjenza tiegħi jiena nista' niżgurak illi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija finanzjata bl-istess mod. Madankollu din ma tixtieġ influenzata minn dawk l-istituzzjonijiet illi jikkontribwixxu għat-tiswir tal-budget. Jiena nirrispetta ħafna dawk l-istati membri fejn l-uffiċċju tal-verifiki tagħhom jistgħu jiġu finanzjati b'mod dirett minħabba tradizzjonijiet tagħhom. Dan jiżgura illi kuna maktar indipendenza. Jina segwejt il-rizultati, il-rapporti tal-Orte Ewropea tal-Ġustizja, DAS u il-rapporti speċjali. U jina ħaris li rizultati. Jina zgur li l-Orte Ewropea tal-Awdituri hija totalment indipendenti u mhijiex dipendenti fuq is-sistema tal-fatt li hija tirċievi il-fondi tagħha mis-sistema tal-budget. Jena nista nizgurakom u koll kull tip ta' korruzzjoni, kull tip ta' frodi. Ja l-ikbar teddida għad-demokrazija u l-izvilupp ekonomiku ta' kull pajis, ta' kull unjoni. Jena ħdemt fis settur pubbliku għal periodu twil ta' żmien u dejjem iġġiliet kontra kull elementi ta' frodi u korruzzjoni. Jena konvinta illi huwa hija xi ħaġa tajjeb li meta tajba li meta jkollna korruzzjoni u frodi fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew. Qegħdin naraw li dawn il-każijiet qegħdin dejjem jonqsu. Ovvjament jiġru u meta l-awdituri jaqdu dmirhom u ma minkejja jridu segwu l-standards nazzjonali internazzjonali tal-verifiki u minkejja li umma mhumiex responsabbli għal ġlieda għal korruzzjoni u l-frodi għaliex din taqa' taħt responsabilità ta' kull istituzzjoni li hija finanzjata mill budget tal-Istat. Kull stat irid jiġielet kontra l-frodi u l-korruzzjoni fih dan l-istruttura tiegħu iżda kull awditur dan qed jagħmlu għaliex din hija l-ikbar teddida għad-demokrazija. Illi tikkomprometti u drittijiet ta' ċittadini tagħna. Dwar it tlet mistoqsija tiegħek, jiena nixtieq ngħid li nlesta li ndikjara kull interess finanzjarju li jien għandi u l-familja tiegħi għandha u jiena nista' niżgurakom li bħalissa jiena qed naqdi ir-wol ta' Awditur Ġenerali ġewwa Litwanja. U skont il-liġi ta' Litwanja, kull dikjarazzjoni finanzjarja dwar interess finanzjarju tiegħi jiridu jiġu motija lill-pubbliku. Grazzi għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija dwar l-arfin tal-lingwi. Inti eh, rajt qarija bl-Ingliż hija xi ħaġa tajba. Iżda jiena ma nafx hekk inti tista' twieġeb bl-Ingliż jew bil-Franċiż. It-tieni mistoqsija hija dwar il-prosekutur pubbliku Ewropew li jissema fit-Trattat ta' Lisbona. Inti tappoġġa dan l-istrument u l-qorti tal-awdituri tkun l-estal li taħdem flimkien mal-prosekutur pubbliku Ewropew. Iva, it-trattat għandu dispożizzjoni biex ikun hemm uffiċċju tal-prosekutur fl-Unjoni Ewropea. U jiena nappoġġa kull idea illi tista tejn biex aħna nagħtu kont ta' xogħolna u biex naħdmu fil-qrib jekk aħna nsibu xi nuqqasijiet fl-accounts jew kella fit-transazzjonijiet. Iżda jiena wis nibża illi misser tkun xi ħaġa faċli illi nsibu soluzzjoni komuni bejn 27 stat membru. Għaliex din hija biss possibilità mhix xi ħaġa obbligatorja. U jina naħseb illi għallum ser ikun meħtieġ biex nagħtu aktar attenzjoni għal kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Olaf, Eurojust. U x istituzzjonijiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi. L-Onorevoli Deutsch. Grazzi, President, qed niġildu kontra l-ħin bħalista. U għad nitkellmu fuq kwestjoniet importanti Ewropej. Kif wieħed jista' jagħmel mistoqsija f'seba' sekundi u tirrispondi f'erba' sekundi. Jiena għal daqstan se nipprova nirrispetta l-ħin. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel nett. Inti fl-opinjoni tiegħek li muma? il-kwistjonijiet fil-budget tal-Unjoni Ewropea li għandhom iktar attenzjoni u kontroll iktar rigorus fis-snin li ġejjin. U tieni mistoqsija Inti semmejt il-fatt li l-politika budgetarja ġdida tmur li lemm il-qafas ta' din il-laqqa ta' dan ismiħ. Però l-esperjenza kbira tal-qorti tal-awdituri taħseb illi dan jista' jidħol fid-dibattitu pubbliku fuq riforma tal-politika budgetarja illi il-Komissjoni u l-Konsil se jkunu valuti fija jena naħseb illi l-orti tal-awdituri tixtieq tajt taħħa fuq da u jien nilqa il-kandidatura ta' Mara, specialment issa ġimma wara il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Biex nirrispondi għal ewwel mistoqsija tiegħek jiena nixtieq nibbażer ruħi fuq il-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fejn eh, identifikat li huma loqsma ta' riskju l-Kummissjoni. Jiena naqbel miegħek li l onet is-sistemi ta' kontroll għandhom jiġu msaħħa. Mbagħad fuq dak li għandu x'jasam ma' sogru tollerat, permess, irridu naraw kemm iqum il-kontroll, il-verifika. Għax per eżempju kaħna aħna qed nitkellmu fuq il-koeżjoni jew il-fondi tal-bidja u l-verifika tqum 4% f'każ u f'każ ieħor 0 punt xi ħaġa, allura jiena naħseb illi il-Komissjoni għandha segwi dawn ir-rakkomandazzjonijiet. U ħaġa oħra li xtaqt nsemmi u li ġa semmejtu nixtieq nirrepeti, illi tkun ħaġa tajba illi wieħed jissemplifika regoli fuq dak li xaqsam mal eligibilità u tkun ħaġa tajba wkoll illi naħdmu mill-qrib mal-istati membri għax il maġġoranza tal-irregolaritajiet mhumiex fil-Kommissjoni ma' fl-istati membri hemmhekk jinstabu. Dawn huma l punti ewlenin. U jena naħseb illi hemm bżonn li jsiru iktar sforzi biex nikkorreġu dawn affarijiet. Issa, fuq kif nistaw aħna nizguraw li il-flussi jintnefqu b'mod iktar effiċenti u kif nistaw nikooperaw biex nizguraw illi flus tal-budget tal-Unjoni Ewropea jiġi użat skont il-liġi u b'mod effettiv. Biex namlu dan, irridu nżommu f'moħna li l unet irridu nizguraw li jem dialogu Un bat irridu nħejju ruħna anki tajjeb ħafna għal kull perjodu finanzjarju ġdid. U kif qalet il-qorti tal-awdituri fl-aħħar rapport speċjali tagħha, aħna fl-2010 diġà rridu nibdew naħsbu fuq il-periodu finanzjarju li ġiri tal-2014. U għonek jena nishtiqni ruħi fuq l esperjenza nazzjonali li għandi. Il-periodu mill-2007 tal-2013 ma ġiex imħejji mod tajjeb mux tajjeb ħafna. U għal daqstant meta beda dan il-periodu kien hemm ħafna xogħol li ma kienx preparat fl-istati membri. Għal daqstant kien nħoss li il-preparazzjoni hija essenzjali. Inti it-tieni mara Litwana wara l-President eh, Eh, li jina sirt nafu jina nħoss li jintkom differenti u jina nħares l-qoddim biex nikopera ma'kom. Jina xe nisqastik din l istoqsija il lituania hija pajjiż diffiċli f'dak li xasam korruzzjoni Meta nħarsu lejn parametru tal-Transparency eh, International, Lituania hija l-ewwel waħda xamilt inti fil-karriera tijak biex tiġġiret kontra din il-problema? Li mu l-ikbar eh, storja ta' suċess tista' semmilna? tistas titkellem fuqha. l-uffiċċju tagħna mhuwiex responsabbli għal ġdida kontra il-korruzzjoni. Għandna żewġ korpi fil-Litwanja. Hemm is-servizz ta' stħarriġ speċjali li tratta l-korruzzjoni, u mbagħad hemm is-servizz ta' stħarriġ fuq il-kriminu Eh, finanzjarju li jistudja l-frodi. L-uffiċu tal-auditjar għandu ftejm ma' dawn iż-żewġ korpi u nikoperaw magħhom. L-ikbar storja ta' suċess li nista' semmi. hija din li senajt. Il-materjal kollu li jiġi trasferit mill-orti tal auditori għal servizz ta' stħarriġ tal-kriminu finanzjarju jiġi studjat u ħafna drabi Olaf u koll isegwi dawn il-kazijiet. U l-fatti ta' frodi jiġu stabiliti wara dawn l-istħarriċ. Kienem bosta kazijiet fejn aħna għamilna verifika illi l-użu ta' fondi sub-part li notajna frodi fl-użu ta' dawn il-fondi. Il-materjal batniħ l-servizz eh, ta' stħarriċ u Olaf konformaw li daw kienu kazi ta' frodi. Kien hemm kompanija waħda illi għamlet dokumenti fraudolenti u din il-kumpanija kellha mbagħad ħallas eh, biex jiġu rkuprati t-telf eh, li kien sar. Kien hemm xi sentenza fil-Litwanja fuq dan eh, suġġett fuq din il-kwistjoni? Aħna għandna l-istess sistema tal qorti fl-Litwanja bħal f'kull pajjiż ieħor demokratiku. Għandna orti ta' kompetenza ġenerali u meta għandna rati amministrativi. Każijiet ta' korruzzjoni u każijiet ta' frodi jiġu mistħarġa fil-orti fil-rati ġenerali. Aħna, jina naħseb li l-rati tagħna huma indipendenti u demokratiċi biżejjed. Jekk hemm biżejjed provi, allura il-proċedura, il-kawza tkun kawza xirqa, ġusta. Issa l-kandidat li jmiss Eh, eh, eh, maħtur mill autoritajt Maltin, is-sur Galja Buonasera al signor Galea. Il eh, warrosna l-tajb sur Galea. Għandek 5 minuti għal prezentazzjoni tijak. Thank you, Mr. President. Grazie, President. Se nitkellem, se nam introduzzjoni bil insin tiegħi Malti. Kom grazzi illi sejjaħtu li biex tisimoni dwar in-nomina tal-autoritajiet Maltin għal dina il-kariga. Kif rajtu mis-CVTA, e, bi professjoni jina ġej mill-professjoni legali, imma bħala vokazzjoni segwejt il-vokazzjoni ta' politiku. U dan għamiltu sa' miż-żożija tiegħi. Jina twilit ftit wara il-gwerra ġo familja ta' disa titfal, tfal u eh, trabbejt ġewet mill-lokalitajiet ta' pajjiżna, eh, studjajt il-mużika, napprezza ħafna l-kultura u l-arti, nallem f'daw l-aħħar 13 sena għallimt l-Università il liġijiet soċjali u l-liġijiet tax-xogħol fil-Fakultà tal-Liġi u fil-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accounts u eh, kelli l-opportunità illi naħdem flola livelli tal-tmexxija ta' pajjiżna, tal-gvern, fejn kelli sem dirett fit-tifsil tal-politika u fit-teħid ta' deċiżjonijiet eh, fuq livell nazzjonali. Jiena kont ukoll il-President tal-Kumitat Konġunt bej l-Unjoni Ewropea u Malta eh, dwar il-Joint Parliamentary Committee Issa inni fil-politika 40 sena, 33 sena minnom fil-parlament, 20 sena ħdimt bħala ministru u f'daw l-aħħar sentej kont l-speaker tal-Parlament Malti. Kif tafu bħala ministru kelli spektrum wiesa ħafna ta' responsabiltajiet. Ivarja mill-politika soċjali għal Ministeru tal-Intern fejn ħadd ħsieb pulizija, sigurtà, il-ħabs, għal Ministeru tax-xogħol, il-Ministeru ta' l-Edukazzjoni, is-Saħħa, ġifieri spektrum illi tani l-esperjenza biex inkun nista matul daw is-snin eh, nieħu ħsieb ir-responsabilità ta' budget ta' parti sostanzjali mill-budget Malti u anke illi flimkien mat-tim ta' uffiċjali għolja li kienu jaħdmu miegħi konna naħdmu biex namlu l-pjanar tal- budget, il-business plan, il-mod ta' kif jiġu imwettqa il-proġetti, nassiguraw li dawna qed jiġu imwettqa b'manjera sodisfaċenti skont l-aħjar prinċipji ta' amministrazzjoni finanzjarja. Fost oħra jiena kelli sem importanti ħafna fir riforma dwar is-servizz pubbliku ta' Malta u wkoll riforma tal-pensjonijiet tas-sistema tal-pensjonijiet Kont membru tal-Kabinet fuq l-Adizjoni ta' Malta fl-Unjoni u anke tal-Kumitat tal-Kabinet dwar eh, il-pjanar tal-budget tal u tal-prioritajiet tiegħu. Pala speaker ġejt eled vot unanimu u naħdem ħafna eh, fil-Parlament biex nassigura li hemm skrutinju effettiv tal-ħidma tal-Gvern, tal-liġijiet li għaddu tal-kontijiet tal-Gvern, tal jina peress illi eh, il-orti tal-awdituri ta' Malta, l-awditur ġenerali u l-ombudsman, dawn huma uffiċjali tal-Parlament jirrapportaw permezz tiegħi lil parlament u jiena rrid naħdem mill-qrib man-National Audit Office u anke mal-Ombudsman ta' pajjiżna u regolarment nirrelata. Jiena meta l-awtoritajiet Maltin innominawni E, ħassejt li f'dana l-istadju ikun importanti li npoġġi dil-esperjenza anke għas servizz ta' dan il-qasam. Jina nemmen illi f'dana id-dinja li qiegħda tinbidel brata maġla, it is very important that we enhance the basis of legitimacy U importanti li insaħħu il-bazi tal-leġittimità tal-politiċi eh, tal-istituzzjonijiet. U jina nemmen eh, fermament li l-accountabilità hija ingredienti importanti ħafna biex nizgira, nizguraw li ċittadini kollha għandhom din il-fiduċa fl-istituzzjonijiet politiċi. Eh, naħseb li l-esperienza u rrit kullimkien li fejn ma jkunx hemm accountabilità ma jistax il kellimi jikorġiruħu fej memx audit, memx accountability u fej memx accountability mem nibda kontroll u verifika. Eġifiri. U għek memx verifika, u għed jistaqsi fejnija istede tal-seta demokratika u jena eh, ħsebt li nista' naħdem f'dan il-kuntest għax nħoss li huwa importanti li nsaħħu l-bażi tal-leġittimità billi niżguraw illi l-politiċi, l-gvernijiet, l-istituzzjonijiet politiċi ikunu accountable. Grazzi ħafna. Onorevole. Grazzi, eh, signora Ayala. Sì, grazie presidente. Bienvenido, signor Galea, a esta commissione. Io querría insistir alguno de los temas. Grazie, grazie tal-li eh, fil-komitat tagħna. Nixtieq jiena ngħajjem wieħed mill kwistjoniet li inti ma tajtnix biżejjed detax forse ma kalix biżejjed ħin. Inti qatt b'mod speċifiku illi inti tispeċjalizza fil-liġi tal- tax-xol, liġijiet tax-xol. tal-impigi tax-xogħol, liġijiet tax-xogħol. Għal-dastant jena nishtiq nistaqsik, barra mill kont fil-parlament u barra mill kont responsabli eh, f'ħafna eh, komitati kif ukoll dak tal-budget, nista eh, nishtiq nistaqsik, xtib ta' azzjoni inti tappoġġa fil-kwistjonijiet tal-kontroll tal-budget u matem forsi kontradizzjoni oħra li nishtiq tiċċara. Fil-risposti tiegħek li tajtna, ħaġa li ħazbitni ħafna kienet il inti kellek karriera twila ħafna bħala ministru. Eh, dan hija ħaġa tajba, però inti meta qatt fuq il-proċedura ta' kwittanza eh, fuq l-attivitajiet tiegħek ma ġietx applikata qatt. Umbagħad pattilna mm, ittra biex tispjegalna il-fatt li l-artikoli fil-gazzetti eh, fuq l-attività tiegħek ma kienux eh, xirqa, ma kienux ġusti. U inti dan spiegajtu u għattilna illi xieħut minn dawn l-istrumenti ġew eh, eh, awditjati, meta inti kont ministru tal-edukazzjoni. Tista tiċċara din, din il-kontradizzjoni apparenti. Il-loqsma ta' responsabilità tiegħek ġew awditjati jew le? U bat fuq dak għandu xaqsam mal-artikoli fil-istampa. Nishtiqek tiċċara dan, il-gazzetti jitkelmu fuq kontrattur ta' 4 biljuni għal stħarriċ għal stħarriċ professjonali, vokazzjonali. E, e, e, X'perċentwali ta' dawn l-infiq ġew minn fuq fil-distretti tiegħek elettorali? Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Se noħodhom wieħed wieħed, waħda waħda. Mela fuq il-kwistjoni tal-kontroll tal-budget. Hemm stadi, ħafna stadi. U jiena bħala Ministru flimkien mal-uffiċjali olja tal-Ministeru, jiena rrid niżguru, niżgura u fil-fatt dak li għamilt, illi il-proċess ta' pjanar l net huwa imsejjes tajjeb fil-budget rridu nizguraw illi l-istimi huma realistiċi illi illi huma sottomessi soġġetti għal kontrolli rigorużi fuq dak li għandu x'jaqsam mal-miri eh, illi l-miri tagħhom u f'dan il-punt mbagħad hemm f'dan l-istadju hemm proċess nista' nsejjaħlu kif ngħidu eh, fil-lingwa tal-qorti proċess kontradittorju bejn bejni u, u l-tim tal-Ministeri u l-Ministeru tal-Finanza. U f'dan il-qasam illi l-ewwel stadju tal-pjanifikar tal-budget jiġi eżaminat u hawnhekk aħna niddiskutu anki li huma l-anijiet jekk ċifri u mix realistiċi, jew kienx qed eh, hekk mhix għoljin wis, ekk aħniex qed nonfqu wis. F'dan il-punt il-budget isir parti mill-proposta tal-gvern u dan jiġi diskuss eh, bisħieħ fil-parlament u jina fil-parlament mbagħad irid nispjega nispiega eh, ir-raġunijiet u ġustifikazzjonijiet tal proposti illi kemm jien kif ukoll il-ministri kollegi irridu eh, iridu jagħmlu. U la darba ikun eh, miksub il-konsens tal-parlament għal bażi tal-arom bat iridu niżguraw illi jiġi wettaq tajjeb. U biex nizguraw dan, l-istrumenti hemm ħafna u livelli ta' kontroll, hemm il-kontroll intern fil-Ministeru, però hemm ukoll sistema fil-gvern kollu ta' kontroll intern u stħarriċ intern. U dana il-ħin kollu għaddej kultant jiffukaw fuq oqsma partikolari, però hemm proċess kontinu illi ikun qed jistudja twetti u jamalizza u mhux l-ewwel darba illi l-kontroll intern jiġbet l-attenzjoni fuq eh, l-ewwel livell ta' uffiċjali olja, imma anki fuq eh, tami eh, il-mġiba tal-ministri koll. La darba mbagħad jingħala tenala s-sena finanzjarja, hemm l-ewwel netti l-Awditur Ġenerali tal-Gvern Umbad barra minnek hemm l-uffiċċju tal-Awditjar Nazzjonali illi jibda l-proċess regolari tiegħu biex jistudja jistħar jistħarreġ e, il-kontabilità, il-konformità tal-kontabilità u l-aspetti l-oħrajn tal-auditjar u bat sena u nofs wara jkun hemm rapporti li ġi prezentat l-Parlament u dan iġi diskuss bisħieħ fil-Komitat tal-Kontabilità Pubblika tal-Parlamentana għal dastant dana huwa dinja l-esperjenza tal-Budget Control tiegħi. Meta wieħed jitkellem fuq il-kwittanza, forsi jiena ma femx il-mistoqsija sow il kien hemm fil-kwestjonarju, għax m'hemm lebda qatt ta' kwittanza formali fis-sistenza tagħna illi bija ministru jew uh, president tal-parlament, tal speaker, ikollu din litra ta' kwittanza. Jiena minix qed nagħmel eh, l luq ta' ta' kumpanija finanzjarja, kummerċali fejn istammur għall autoritajiet nazjonali biex huma jkun jistgħu jiċċertifikaw li dawn il-kumpanija laqtom u li l-formalitajiet kollha ġew osservati li kollox sar kif kellu jsir b'mod regolari. Issa jekk aħna nifmu bil-kelma kwittanza jekk jiena fl-20 eh, sena ta' karriera tiegħi bħala ministru il-kontabilità, il-progress, il-performance jekk daw ġewx eh, verifikati regolarment mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar, allora risposta hija pożittiva. U jena, onestament, nemmen illi ċertifikazzjoni illi eh, ġiet motija l-ministeri fil-portafolli differenti li kelli kienu pozitivi ġeneralment, eh, opinjonijiet mux kwalifikati mill-Uffiċċju Nazjonali tal-Auditjar. Naturalment, u ikun jistenna u koll illi meta u wieħed ikollu fidejh ministeru li huwa kbir ħafna budget sostanzjali, e jista ikonem hemm ukoll l-attrazzjoni ta' ċerti kummenti fuq ċerti deficienzi, ċerti djufijiet u anki żbalji kultant, però f'dan is-sens il-kwittanza eh, nistaw ngħidu li ġit motija. Fuq il-mistoqsija fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ittra għall-artikolu eh, fil-gazzetti li għamilt referenza li Sfortunatament dana kien artikolu illi E, esprima allegazzjonijiet illi mbagħad ġew li kienu bla bazi. Dan l-artikolu għandi memo hawnhekk fideja dokumenti li nistanati il president ta' dan il komitat jek tridu jista' jkollkom uh, anki, anki kopja ta' dan l-artikolu ta' dan il-memo li jiena preparajt. Jiena, nixtieq nispiega però, l-ewwel net dan l-artikolu jirreferi għal żewġ każijiet. U l-ewwel wieħed huwa ta' 23 sena ilu. Dan huwa każ li ġi studjat u eżaminat eh, eh, bil-qorti tal-awditjar ta' nazzjonali. U fi rapport li mbagħad ħarġet il-Qorti Nazzjonali tal-Awditjar laqas biss tagħmel referenza waħda għal lejja personalment. F'dak ir-rapport il Iva, e il-rapport e, e, tal-orti jitkellem fuq ċerti djafijiet għax kienet skema, program ġdid u kella bżon ta' personali kwalifikat biex imexxija, però l-Uffiċċju Nazzjonali tal auditjar ma sabu lebda, assolutament lebda prova jew lebda komment illi ma, ma ħarġu lebda komment li jista' ikun ikkonsidrat negattiv fuqi. Dan il-kas kol ġi eh, studjat ukoll b'kumitat indipendenti eh, stabilit bil-liġi il-Kumitat Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Il-konklużjoni ta' dan il-kumitat kienu kategoriċi ħafna. Dan il-kumitat ikkonkluda f'dan il rapport li kien hemm lebda idea laqas eh, laqas idea ta' prova li jina kont involut eh, fi proċedura illegali, irregolari u aħlarqas eh, fatt ta' korruzzjoni. Anzi, l-evidenza, l-provi li ħarġu f'dan eh, l-istħarriċ u rew li jina bħala ministri għatma ġejt involut fil-ġestjoni ta' kuljum ta' dawn il-kwistjonijiet jew jekk jiena indħalt fid-diskrezzjoni eh, ġestjonali tal-programm jew jekk biddilt xi deċiżjoni u da jider ċar minn dan ir-rapport li jiena eh, aġejt bħala ministru, bħal mandu jaġixxi ministru, għandu jagħti direzzjoni strateġika, politika, kont, eh, jina supervizur, kont qed nagħmel kontroll ta' supervizjoni u meta l-Uffiċċju Nazzjonali ta' Awditjar semmew djufijiet jiena xamilt, jiena zgurajt illi eh, il-kap tal eh, kwistjon tal-uffiċċju responsabbli eh, jagħmel il-kontrolli kollha neċessarji. Anki fit-tieni każ dan kien każ ieħor illi ġimre imqajjem fil-gazzetta u anki dan ġi eżaminat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar u anki f'dan il-każ l-Uffiċċju Nazzjonali personali meta inti taqraħ laqas biss tagħmel referenza waħda għal-lejja personalment. Dana kien il-kas, konna xi 10 snin ilu konna għadna kif waqqafna fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada. Kienet organizzazzjoni ġdida ma kella mill-bidunet eh, eh, għax eh, huma eh, verifikaw biss l-ewwel sena ta' operazzjoni. U jien naħseb li meta wieħed qed waqqaf organizzazzjoni ġdida sa' kem e, eh, sibsa għaja, se jkun hemm eh, djufijiet amministrativi u mħabba dawn il-djufijiet eh, amministrativi kien hemm xi e, noqasijiet u żbalji jiena nisqar kategorikament illi jena għatma kont involut flebda ġlieda ta' kontratti, il-kontratti kollha fuq dan il kienx taqsam kienu motija skont ir-regolamenti ta' xiri pubbliku tal tal-pajis tana u meta fil fat eh, sabu eh, n-nies li ġew eh, studjati u, meta sabu li marru kontra eh, l-aġir taħħom kien kontra il-regoli f'dan il kas per eżempju, il-CEO ġi batuħ tilef xolu u kellu jgħaddi minn proċediment Eh, legali. U jiena nixtieq u kolna referenza għal dak li tkelmet is-sinjura fuq l-4 miljuni ta' eh, liri Maltin. 90% eh, ta' dawn il-4 miljuni kienu Eh, spejjes eh, fissi ta' eh, salari. Dik hija allegazzjoni, akkuża li ġiet motijar mm, irresponsabilment għax wieħed ma jistax jagħmel nuqqasijiet jekk inti qed ħallas il-salari għax dawn huma kollha fil-kompjuter u ma daw kollha salari meta niġu għal perċentwali F'Malta għat memx il-sistema eh, li natu perċentuali, però eh, għamel jena fuħi evalwazzjoni eh, malajr jena eh, nista nista nasal taħt issen sen 2% u jina dawn nirrifjutom dawn il-akkużi kollha. Inti għan trid titkellem eh, eh, iktar fil-qosor għax m'għandniex eh, żminijiet Ewropej hawnhekk, is-sur Ċazzi Markakis. Nifraħlek fuq mija fil-mija fil-Parlament bħala speaker tal-Parlament. Inti qed titratta kwistjonijiet kbar ħafna, inti kon dan il-qasam, nishtiq nkun inkun naf jekk inti qed tikkoordina sew mas-sur Bonnici għaliex huwa għandu għarfien tajjeb ħafna u ikun tajjeb kieku dan jiġi moddi lilek waqt il-mandat tiegħek. Inti x'sinifikat tagħti għal valur politiku ta' xogħlok? Inti politiku U diġa qed li jena kontent li għaw xaħġa fil għaw xaħat fit-tim li jista' jagħmel evalwazzjonijiet politiċi. Kien hemm eżempju riċenti per eżempju tal-Greċja fejn l-istat spiċċa fi kriżi. Taħseb li għandek ruol inti f'kasta dan it-tip, inti jiena naf li dina kwistjoni politika ħafna, però nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan. Dwar il-koordinazzjoni tiegħi mal-professur Bonici, l-ewwel ħaġa li għamilt meta ġejt informat li l-awtoritajiet Maltin kellhom f'moħħom li jinnominawni għal din il-pożizzjoni kienet li niddiskuti miegħu. U huwa kien ġentili biżejjed li tani l-informazzjoni u eh, prezentali l-mekkanizmi tal-qorti tal-awdituri u jiena naf li l-professur Bonnici diġa għamel xogħol tajjeb ħafna u nispera li nkun nista' nitgħallem mill-esperjenza tiegħu u nkun nista' nibni fuq dan. Fir-rigward tal-esperjenza politika tiegħi jina kif diġa qed fit-tip ta' esperjenza li għandi jiena jiena analizzajt kont qed naħdem ma' kwistjonijiet ta' ekonomija, effiċenza, mill-perspettiva ta' xaħat li rrit iwetta l-aħjar ħaġa għal pajizu. U kif kont qed ngħid, jiena kont qed naħdem ma' kwistjonijiet ta' compliance, ta' regolarità minn dik id-dimensjoni. Issa fir rigward tal-qorti tal-awdituri meta jiena nkun parti mill-qorti tal-awdituri jekk intom taċċettawni, ta jiena mbagħad inkun nista' nanalizza l-istess kwistjonijiet minn perspettiva differenti però. U huwa importanti li xi ħadd minn l-esperjenza politika u kol wahda legali u xaħat li ilu fatta situazzjonijiet fejn kelli jina nitratta kwistjonijiet ta' compliance, regolarità, manager finanzjarju, eccetera, ikun jista jifem x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' per eżempju regolamentazzjonijiet komplessi. Għalfejn, wara kollox, għandna x'auditing qed nagħmlu, aħna qed nagħmlu auditing ta' amministrazzjoni, kwistjonijiet eh, densa ħafna u xaħat bil-kwalifiċi li għandi jiena u bl-esperjenza li għandi jiena u l-arfin tiegħi ikun jista' jagħti kontribut tajjeb fil-qorti tal-awdituri biex bekk ikun nistgħu nifmu b'mod aħjar kif ser inwasslu il-missjoni tal-qorti u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nkunu għodda ħjar għal kunsil kif ukoll għal Parlament Ewropew. Is-Sur Markovej jogħġbok. Is-Sinjura Markovej. Grazzi ħafna Sur Galja tal-li tikkjarifika uh, l-ewwel uh, domandi dwar din il-kwistjonijiet jiena sodisfatta bir-risposti tiegħek. fil qosar ħafna domanda tiegħi skont inti flimma oqsma tan fieq għandhom bżonn attenzjoni speċjali u skrutinju mizjut minn naħa tal-qorti. It-tieni domanda. Public procurement hija friskju ta' korruzzjoni l-iktar riskju kbir li hemm fil-fondi tal-Unjoni Ewropea u inti x'ser tagħmel biex twaqqaf jew tipprevjeni dan il-mekkaniżmu ta' korruzzjoni u fl-interpublic procurement ovvjament fil-ħdan il-poteri tijak fil-qorti tal arduturi Dinja dikjarazzjoni. Inti jett li jekk inti se tkun fil-qorti tal-awdituri, inti ser tanalizza dan kollu fid-dettallu, jina ninkoraġik tamel dan. Aħna nabżon evalwaw eh, l-effettività u l efficienza tal-proġetti tal-Unjoni, proġetti eh, finanzjati mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. L-loqsma speċjali tal-budget ta' l-Unjoni Ewropea jiena nemmen li f'dawn l-loqsma hemm livell ta' riskju oli li qed jinfluenza wkoll l-statement sieħ tal- tal-assurance. Minn dak li ħareġ minn rapporti tal-qorti, ċertu titjib f'ċertu waqsma. Dġa hemm opinjoni pozittiva mill-orti fuq eh, l-accounts li dawn jirrappreżentaw il-riżultati tajbin u li wkoll hemm titjib fir-rigward tal-livell tal-legalità u regolarità fatt ta' oqsma. Però meta wieħed jara eh, qasam pal pereżempju l-koeżjoni hemm ta' problemi. Jena minix membru tal-orti sissa, għat ma kont fil-orti. Għadni irrit nitalem ħafna taħt t-mexija ta' membri uh, oħrajn, iktar esperjenzati fil-qorti, pero jiena u koll uh, għandi f'moħi l-lidza dawn l loqsma ta' riskju oli u nara kif jista' jkun hemm mekkaniżmu aħjar. Allura bla dubju dan huwa qasam fejn il-qorti edha tipprova tqassam ir-riżorsi tagħha biex tipprova talloka u tagħti iktar attenzjoni tipprova tidentifika għal Parlament Ewropew għal Kunsil dak li qed jidri f'dawn il-loqsma ta' riskju għoli u xem fil-bażi ta' din il-regolità u l-legalità u x'wieħed jista' jirrakkomanda. Jina u kol naqbel maqom li kwistjonijiet ta' xiri u huma kwistjonijiet delikati ħafna. Naf għaliex anka ġewwa pajjiżi kwistjonijiet ta' xiri u uh, huma loqsma fejn ja ferm importanti li toqgħod attent fir-rigward ta' regolarità Issa fil-rigward ta' kwistjonijiet ta' frodi, din hija xaġa delikata ħafna. Jena nħoqs l ewwel net li meta wieħed jaqra trattat wieħed jara li ir-responsabilità ta' persekuzzjoni jew inkella ta' segwiment ta' kwistjonijiet ta' frodi korruzzjoni jaqgħu fidejn il-Kummissjoni u issa wkoll e, illum fidejn l-Istati Membri. Il-Qorti tal-Awdituri jiena nħoss li qiegħda hemm ukoll biex tassigura li meta tkun qed tagħmel eh, l-auditing tagħha tkun toqgħod attenta ħafna, tkun professjonali u tkun xettika b'mod professjonali wkoll biex tara jekk eh, l-iżbalji mhix ġenwini jew inkella u mhix intenzjonati u jekk dawn ikunu intenzjonati allura wieħed irid jenalizza iktar fid-dettall biex u jinvestiga iktar u jipprova jidentifika kemm jista' jkun dawn l-oqsma dawn il-possibilitajiet li jistaw iwaslu għal dan kollu però mbagħad dak li tista' tagħmel il-qorti hija li tirreferi l-każ lil olaf u mbagħad tikkolabora skont id-dispożizzjonijiet tat-trattat. Grazzi is-Sur Gressi. Grazzi, jina mħazba xiftit għalix kull sena bil-qorti tal-awdituri konna dan id-dibattitu fi rigward tal-regolamentazzjonijiet u allura dak li għanna bżon huwa eh, xaħġa kif indika s sur ħazzi kakis għanna bżon ta' titjib fundamentali. Allura il-kwistjoni i xaħġa li aħna rridu natu aktar attenzjoni. Aħna morna l-Greċja u il-qorti tal-awdituri hemmhekk taħdem sa' ċertu stadju. Għaliex? L-istat tal-Greċja ma tax biżejjed fondi lill-Qorti Nazzjonali tal-Awdituri. U forsi tkun idea tajba li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex tintervjeni f'din il-kwistjoni biex mbagħad l-allokazzjoni tal-fondi jkunu jistgħu jiġu konnessi mal-istat tal-Qorti Nazzjonali tal-Awdituri. Din hija diffiċli inti l-essi tagħmilha din il-ħaġa? Dan huwa punt importanti ħafna dan il-punt li semmejt. Il-qorti tal-awdituri ċertament kemm fid-dawl ta' dispożizzjonijiet ta' trattat il-ġdid fejn issa il-Kummissjoni tibqa' responsabbli għall-implementazzjoni tal-budget, però issa f'kooperazzjoni wkoll mal istati membri u trattati huma ċari ħafna li l-istati membri għandhom jagħtu responsabilità fi kwistjonijiet ta' accountability, ta' assurance u huma qegħdin huma mitluba wkoll mit-trattati biex jikkoordinaw is-sistemi interni tagħhom b'ċertu u f'ċertu mod it-trattati il-ġodda qed jgħidu l-istati membri kollha jekk joġobkom is-sistemizzaw il-kwistjonijiet tagħkom eh, ġewwa pajjiżkom. Allura, il-qorti tal-awdituri in-nifisa diġa edha tesplora mezzi ta' kif tikkollabora b'mod aħjar mal-Qorti Nazzjonali tal-Awdituri tal-kull stat membru differenti. Jiena konxju tal-komplessità għandna 27 stat membru sissa spiss 27 eh, mod differenti ta' kif isiru l-affarijiet u nista' nifhem li orti tal-awdituri bdew program konġunt ta' ta' auditing ma' ċertu pajjiżi u dan forsi jista' tista' tkun it-triq il qudiem Din hija xaġa importanti ħafna. Jina per eżempju ma nistax nifhem kif din is-sitwazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea, tal-budget tal-Unjoni Ewropea, stat membru jista' jipprevjeni l-Orti Nazzjonali tal-Awdituri tiegħu mill rizorsi neċessarji eh, u l-fondi neċessarji taħt eh, per eżempju il-sistema eh, Maltija, l-Orti tal-Awdituri Nazzjonali għandha maniġjar tajjeb ħafna, tiddeċidi il-budget taħastess, il ir taħastess, Ovvjament hemm diskussjonijiet, però l-aħħar kelma hija fidejn l-Qorti Nazzjonali tal-Awdituri. Allura jekk huma jħossu li għandhom bżonn ta' riżorsi biex jagħmlu x-xogħol kostituzzjonali tagħhom, dawn ir-riżorsi jistgħu jiksbuhom għabbażi tal-liġi li faslithom. U dan huwa dak li qed nippruvaw nagħmlu, nippruvaw insibu lingwa tekniku komuni, standards komuni kemm jista' jkun biex bekk il il rati ta' l-awdituri nazjonali differenti li tal-awdituri t-rikonox l-indipendenza tagħhom u allura aħna rridu nirrispettaw din l-indipendenza u dan l-status ta' autonomija tal-orti nazjonali tal-awdituri. Però mbagħad f'dan il-rispett reċipriku jiena nemmen li l-orti tal-awdituri għanda tibni dialogu permezz tal-komitati ta' kontat tal-rati nazjonali tal-auditori għalix dawn jintaqaw spiss u jina naf li diġa ħafna xogħol qed isir minn dawn il-komitati u minn dawn il qat tal-liaison officers tal-rati nazjonali u hija f'din id-direzzjoni li aħna rridu nimxu biex bekk dak li hemm miktub fi trattat, si trattati isir realtà għaliex jekk l-istati membri permezz ta' responsabilità tal-assurance tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li huma jonfqu, jiena naħseb li eh, jekk naqsmu din ir-responsabilità, xogħol tal-qorti tal-awdituri ser ikun iktar effettiv u f'din is-sitwazzjoni ir-rapport tal-qorti tal-awdituri li jivverifika dawn is-sistemi nazzjonali u kemm huma ta' min jorbot fuqhom, f'dan il-kuntest ikun possibbli għal orti ta' l-awdituri biex jiffaċilita xogħol iktar tal-Parlament Ewropew b'mod partikolari għal kumitat kom biex intom tkunu tistgħu tagħmlu kom iktar aħjar u il- il u Stati membri oħrajn ikunu uh, responsabbli wkoll. Grazzi lis sur Galia għal dan ismiħ, issa ser naddu għal kandidat li mis is-sur uh, Kubek mill-autoritajiet uh, Polakki. Grazzi. Buonasera al signor Kubik, e a 5 minuti per la sua uh, presentazione, prego. Hames minuti għas sur Kubik biex huwa l'introduzione l-introduzzjoni tiegħu. Kjoġbok. Sur President, Signori, huwa unur pjaċira lija illi inkun hawnhekk għal ewwel darba fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nintroduċi ruħi biex ngħid kemtejn dwar l-esperjenza tiegħi sissa. Dwar l-istennijiet tiegħi u dwar it-tamiet tiegħi dwar id-dmir tiegħi. Bħala membru tal-Qorti tal auditori Nixtieq nibda bil-karriera tiegħi. Jiena nixtieq ngħid illi l-ħajja kollha professjonali tiegħi kienet marbuta mal-finanzi, mal-awditjar u mal-maniġar tal-amministrazzjoni. Bħala auditor intern u chief accountant jiena kont responsabli għal l-auditing intern kif ukoll kont responsabli għal finanzi tal-kumpanija tal-minar. Jiena wkoll kont responsabli għal manager tal-amministrazzjoni tat-taxxi kif ukoll għall-amministrazzjoni tat-taxxa u mill-personal tal-amministrazzjoni tat-taxxa kif ukoll verifiki tal-taxxa. Jina kon General Inspector Auditor, dan kien kompitu tassew ta' responsabilta għal-koordinazzjoni u t-tip tal-audit intern u il-finanzi u l-kontroll pubbliku tal-finanzi biex intejjeb is-settur tal-finanzi fil-Polonja. Jiena wkoll kont responsabbli mit-titjib tal-kwalità tad-dokumenti li ħorġu mill-personal tal-Istituzzjoni Suprema tal-Auditjar. Issa fil-kompitu attwali tiegħi jiena responsabbli mill-finanzi wkoll. Għaliex jien responsabbli mill-ċertifikazzjoni minn nefqa' dak li għandu xaqsam l komissjoni Ewropea jina u koll responsabli mid-Departiment tal-Finanzi u mid-Departiment Legali dan ifisser illi jiena responsabli mill-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-Awditjar kif ukoll mal-Ministri tal-Finanzi. Sinjuri, jiena nittama illi grazzi għall l-esperjenza li jena għandi li jiena nagħmel kontribut ta' valur għall attività tal-qorti tal Jina Jiena wkoll nittama ma dan kollu illi jiena nikseb esperjenzi ġodda. U niffaċċja teddidi ġodda, sfidi ġodda, skużawni. Signuri, Sur President, grazzi tal-attenzjoni ta'kom. Jien issa lest illi inwieġeb il-mistoqsijiet ta'kom b'mod ċar u fil-qosor kemm jista' jkun. Grazzi l-Onorevoli Ayala. Grazzi, Sur President. Xtiqna tik merħba Sur Kubik għal-Komitat tagħna. Wara l-ħara ħaris lejn is-CV tiegħek. Mandi lebda kummenti x'nagħmel dwar il-profil tiegħek. Nkellim jaf. Yeah. Grazzi. Sur Kubi, fa' komitat tagħna. Wara li rajt il-CV tiegħek. Jiena, nista' ngħid illi inti twelit fi kwistjonijiet fiskali u kontroll tal-budget. F'dan l-istadju bħala Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali inti spiegajtinna li kont qed xaħġa xi ħaġa illi aħna f'dan il-kumitat edin nidiskutu dwarha. Iġifieri, il-grat ta' kofinanzjar mill-istati membri u reġuni tagħhom jekk għandu xaqsam mill-fondi komunitarji. Jiena qed nara li għandek rwol, kellek rwol ewlieni fil-proċess ta' reġjonalizzazzjoni ġewwa il-Polonja nistaw namel taqbila bejn din u situazzjoni ġewwa pajjiżi Spanja. Għandi tlet mistoqsijiet għalik, l-ewwel ħaġa. X'tib ta' soluzzjoni tista' ssib inti għal problemi ma mm, taħna nisimgħu lill-Ministri tal-Ekonomiji tal-Ekonomija u l-Finanzi. Qed isibuha diffiċli dak li għandu xaqsam il-kofinanzja nazjonali. Inti ser tagħmel biex tiżgura l-istati membri federali pal ġermanja jew kella kważi federali pal Spanja u Renju Unit. Itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Dan huwa wieħed mill-elementi li aħna qegħdin naħdmu fuqu. X'inhu livell aċċettabbli ta' riskju? Jiena nkun grata jekk inti tkun tista' tispjegalna kif taħsibha dwar dan. Il-qorti tal-awdituri eh, tinsab ħerqana biex tisma' x'għandek xi tgħid inti. Jiena jidhirli illi mitwaġibit tiegħek hemm xi ftit ta' komplessità. Inti tant kont professjonali, tant kont metikolusi li tħares li d-dettalji kollha marbuta ma' tassazzjoni, vjeti, Illi xi drabi l-istati membri Jgħiduna biex aħna, aħna niffaċilitaw il-ħajja biex ikun aktar faċli namlu il-verifiki u l-kontrolli. Tista' titkellem aktar dwar dan jekk jogħġbok? Iva, se niprofa nwieġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek. Fil-Polonja aħna sibna soluzzjoni għal reġjonalizzazzjoni tal-pajis. Fil-Polonja għandna programmi operativi li huma maqsuma f'żewġ gruppi l-ewwel ħaġa programmi nazzjonali. Aħna hawnhekk nistgħu ngħidu li dawn huma ċentralizzati, imbagħad għandna programmi oħra li huma reġjonalizzati. Fid-dawl tal-prospettivi il-ġodda nataw fondi li reġuni biex huma jwaqfu l-proġetti kollha reġjonali. personalment din tkun it-tweġiba tiegħi għal situazzjoni fejn aħna irridu nipruvaw naqdu naqdu il-ċentralizzazzjoni ma' reġjonalizzazzjoni fil-Polonja din ħadmet tajjeb ħafna. Saru l-ewwel passi taħt il-prospettivi l-qodma u issa bażi ta' din l-esperjenza aħna għandna il-prospettivi l-ġodda u aħna ħloqna 16 il-programm reġjonali ġdid. Apparti minn hekk, għanna program kbir biex aħna nistabilixxu l-aħjar konsistenza possibbli. Fil-Polonja tal-Vant li hija l-parti l-inqas sviluppata tal-Polonja u dan il-programm li qed nitkellem dwaru jinkludi ħames reġuni. Dan juri li huwa possibbli li aħna nsibu soluzzjoni organizzattiva illi tista' twassal għal aktar konsistenza bejn ir-reġjonalizzazzjoni u ċentralizzazzjoni. Sakemm ikun hemm persuna waħda illi tagħmel koordinament tal-miżuri kollha. Fil-Polonja dan huwa koordinat mill-Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali. Aħna għandna konsistenza fil-kozjoni. Issa dwar ir-rata ta' zbali jew il-livell ta' sogru ta' riskju. Dan huwa tassew importanti għaliex huwa maqut ma' sistema interna ta' ġestjoni. Din tista' tippermetti biex aħna nilħu l-għanijiet tagħna. Ġifieri, fiftit kien nista' ngħidilkom <clears throat> li aħna rdu nfittxu bilanċ aħjar f'dan il-qasam. Irdu nsibu wkoll bilanġ bejn l-ispejjeż tal-kontroll minnaħa u l-effetti tal-kontroll minnaħa l-oħra. Irridu wkoll niftakru li hemm livell aċċettabbli ta' riskju li aħna nistgħu ngħixu bih. Jekk aħna naċċettaw livell ta' sew ta' riskju allura l-ispejjeż tal-kontroll ikunu aktar għoljien mill l-effetti tal-kontroll. Ġi nfassal dokument l aħħar minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea. U hemmhekk ġi diskuss ġi diskuss fil u dan id-dokument użawni ġi diskuss fil-qorti tal-awdituri. Jiena tajtu titwila dan id-dokument u hemmhekk rajt illi kienem referenzi għal livell aċċettabli ta' riskju, referenzi għal spejjes ta' kontroll u l-effetti tal-kontroll. It-tielet mistoqsija kienet dwar is-simplifikazzjoni. Lan ta' simplifikazzjoni massima tal-programmi kollha finanzjati mill-budget tal-Unjoni Ewropea u l politiku kollha. Dwar dan jiena naħseb li din is-simplifikazzjoni hija bażi assoluta biex aħna innaqsu il-marġni ta' żball. L-analiżi kollha juru li aktar ma tkun komplessa s-sistema. Aktar ikun hemm livell oli ta' riskju intern. Ġifieri iktar ma ġifieri ikun iktar oli il-programm ta' riskju li jista' jnaqqas il-livell ta' riskju sa fuq livell aċċettabbli. Nista' tkellem iktar dwar dan imma naħseb li huwa biżejjed issa eh, Grazzi, Sur President. Jina nixtieq nistaqsik dwar l-ewwel tweġiba tiegħek. jekk inti u ser iżom l livell nazzjonali ta' ċertifikazzjoni u l-programm tal-Polonja tal-Vant li inti għadek kem titkellem dwaru wkoll b'mod professjonali teħdim bħala awditur. Jiena nixtieq inkun naf jekk inti ser tkompli u x'ser tkompli Sejjerek b'dan il-mod jew nkella ser tħalli dan kollu hekk kif inti s-sir awditur fil-qorti tal auditori Iva. Iva biex nwieġeb għal mistoqsijiet ta' reporter jiena responsabbli għal ċertifikazzjoni tan-nefqa kollha. Nħa tal-Kommissjoni. Dak li soqsan programmi nazzjonali li jiena semmejt qabel u kol programmi reġjonali. Hemm struttura speċifika li ġiet proposta reġuni li hija din li ġejja. F'kull reġun ikun hemm aġenzija jew fera tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni u din il-fera twetta ċertifikazzjoni indipendenti tan-nefqa kollha fil-kuntest tal-programmi reġjonali. Anke jekk dawn il-ferat jeżistu, personalment jiena għadni responsabbli mill-verifiki tad dokumenti kollha li jindbatu minħat tal-ferat. U għalhekk jiena dik il-persuna li niffirma ċertifikazzjoni. Issa dwar it-tieni mistoqsija. Jiena awditur intern, awditur estern. Madonna kollina ma naħdimx fuq il-verifiki esterni, madnix naħdem dwarhom u illum jiena madnix naħdem dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' CIA u fil-ġejjeni ekser ikun għalek muser ikun hemm konflitt ta' interess. Grazzi. Grazzi l-onorevoli Makobej. Grazzi, grazzi tal-li tinsa paws sur kubik. L-ewel mistoqsija tiegħi. Inti palissa tinsab fil-Ministru tal-Iżvilupp Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali u dan huwa marbut mal-użu tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea. Allura x'miżuri konkreti biex tiġilet il-frodi eh, permezz tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea inti ent biex jiġu implementati. Tista' tagħtina xi eżempji u daw kemm huma relevanti għal ħidma tiegħek fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. It-tieni mistoqsija tiegħi. Kif diskutejna mal-kandidat ta' qabel l-istati membri huma nkoraġġati illi l-ewwel jirranġaw l-affarijiet tagħhom. Permess tal-qorti tal-awdituri f'kull stat membru wkoll. Iżda inti kieku x'tagħmel? Kieku ikollok qorti tal-awdituri domestika li mhix lesta li tagħmel dan. Grazzi. Pytanie pierwsze. Otóż w naszych wewnętrznych procedurach dotyczących Tu għal ewwel mistoqsija tiegħek. It-tweġiba tiegħi hija illi fil proġediment interni tagħna marbuta ma l-istituzzjoni illi twetta il-kontrolli aħna għandna dispożizzjonijiet ċari u tondi. U jina naħseb l-istess japplika fuq livell Ewropew għalhekk jekk ikun hemm xi suspett jew kunem hemm eh, xi każ misjub ta' frodi jew xi reat jew xi illegalitajiet, aħna għandna dmir li ninformaw l-entitajiet illi jieħdu ħsieb dan kollu. Din is-sistema tinsab fil-Polonja hija hekk għandna sistema ta', fro, ta informazzjoni dwar il-frodi u l-irregolaritajiet. L-istituzzjoni ta' ċertifikazzjoni għandha id-dmir illi tagħti l-informazzjoni jekk hija tissuspetta li jkun hemm każ bħal dan. Jekk l-istituzzjoni li tiħuħsib il-kontroll finanzjarju l-auditjar din l-istituzzjoni hija indipendenti u din tinsab f'ministeru ieħor, fil-Ministeru tal-Finanzi. L-istituzzjoni tal-verifiki <coughs> tiġbor id-dokumenti kollha u trittati dossier l-entità li hija ekwivalenti għall-Olaf. Tini ħaġa dan il din l-istituzzjoni ta' auditjar timpiega persuna waħda illi tintbat mill-gvern u hija responsabbli għal ġlieda kontra il-frodi u kull tip ta' irregolaritajiet fil-budget tal-Unjoni Ewropea u kull minnu involut irid jikkollabora mill-qrib ma' din il-persuna. Din il-persuna trid tiġbu l-informazzjoni kollha, trid tanalizza u trid taddija lil dan l-uffiċċju illi huwa ekwivalenti għall-Olaf. Dwar it-tieni mistoqsija tiegħek. Huwa meħtieġ illi jkun hemm kooperazzjoni bejn l-qorti tal-awdituri u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifiki il-dawk li huma msejħa Supreme Chambers of Auditing li għandna ġewwa l-Polonja. U li jeżistu f'pajjiżi oħra wkoll. Għaliex hija importanti hija kruċjali din il-kooperazzjoni dan għaliex aħna obbligati bit-trattat. Jiena naħseb illi l-esperjenza li qiegħda dejjem titjieb Dan għaliex aħna għandna grupp illi qiegħed jaħdem mill-qrib mal-qorti. Mal-qorti tal-awdituri. Jiena żgura li din il-kooperazzjoni ser tissaħħaħ, iżda hemm problema illi inti għajjent. Jiġifieri l-indipendenza tal- l-entitajiet tal-verifiki nazzjonali. Jina naħseb laqgħu soluzzjoni hija li nkomplu bil-miżuri illi diġà din jittieħdu ġifieri biex ikun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali. <coughs> Bizbek bekk il-Parlamenti Nazzjonali ikunu jistaw jikkonvinċu l-komitati parlamentari illi jitrattaw il-verifiki. U għalek il-Parlamenti Nazzjonali jiproponu il-fondi Ewropej kif innu bħalissa il-każ fil-Polonja. Aħna fl-Uffiċċju Suprem tal-verifiki aħna nfasslu pjan għal kontroll finanzjarju aħna nistaqsu l parlament Pollak jekku għandu xi proposti marbuta mal-riskju mal-marġni mal, għoli ta' riskju li rrit jiġi inkluż jina naf illi dinja ħaġa annwali nissir f'pajjiżna u aħna nagħmlu audits ukoll f'kollaborazzjoni mal-qorti tal-awdituri għabbażi ta' programm li jiġi nfassal b'mod konġunt. Jew inkella aħna nagħmlu audits konġunti. Jien naħseb dan huwa proċess tajjeb li nistgħu insegwu biex aħna nsolvu din il-problema. Irridu dejjem inżommu il-prinċipju ta' l-indipendenza tal-istituzzjonijiet kollha involuti, grazzi. Grazzi, Sur President. Grazzi tal-spiegazzjoni tijak. Grazzi, Sur Kubi. Kien ixtieq nkun naf dwar id-dati ta' skadenza involuti fil-proċedimenti ta' l-kwittanza. Għal dawn l-aħħar 20 sena, il-data tal-iskadenza ġew mqasra biex bekk l-istituzzjonijiet kollha involuti jkunu jistgħu iżommu mal-affarijiet aħna ser nirrevedu regolament seru tagħna fil-Parlament u ser nqajmu din il-problema tal-iskadenzi. L-accounts jingħatawlna f'Lulju. L-qorti l-awdituri tagħti l-opinjoni tagħha f'Settembru u Ottubru. Mbagħad aħna għandna sitt xhur biex naraw x'għandhom xi jgħidu l-Kummissarju, Kummissarju aħna nivvotaw f'April. Taħseb li huwa possibbli? illi aħna nkunu nistaw nresqu il-qoddim bi kwart ta' sena. Jina naf li jinti kont auditur f'xi entitajiet privati ma' wkoll kont direttur tal-teżor pubbliku. Nista' jkollna rapport fl-aħħar tal-tieni kwart ta' sena biex bekk aħna jiflina l-aħħar kwart ta' sena għal voti tagħna. Ta Umbat, fl-ħar ta' Diċembru aħna nkunu nistgħu nagħlqu din il-proċedura kollha ta' kwittanza. Su President, Signori. Din hija kwistjoni importanti immens Għalix, aħna l-koll ma tantx għandna ħin disponibbli naf li xi drabi jkun diffiċli li nħaffu l-proċeduri. L-aktar jekk għaliex għall bosta snin aħna drajna li jkollna ċertu skadenzi. Huwa diffiċli għalija bħalissa illi nesprimi opinjoni dwar dan is-suġġett. Kif diġa qed dan huwa l-ewwel darba li ninsab hawnhekk fil-Parlament. U allura hija xi ħaġa diffiċli li nesprimi opinjoni tiegħi dwar l-iskadenzi li huma meħtieġa għal istituzzjonijiet da' seksa tagħna u komplokata da' skemmi il-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tagħti l-kwittanza tagħha ovvjament il-Kummissjoni Ewropea għandha nefqa komplikata f'bosta oqsma aħna diġà referejna għal dan is-suġġett aktar qabel. U dan huwa għaliex it-tweġiba tiegħi ser tkun din li ġejja. Ovvjament aħna qerdu nanalizzaw din il-kwistjoni fid-dettall irridu nistaqsu mistoqsijiet it-tajbin, irridu nistaqsu jekk l-iskadenzi attwali u miex ta' bilħaq meħtieġa. Għaliex ovvjament aħna ma rridux naġlu wis il-proċeduri u ma nitħlux daqshekk fid-dettall ikunna livell basta ta' kwalità l-aktar għaliex il-proċedura ta' kwittanza hija naħseb l-iktar proċedura importanti għall-Parlament Ewropew bħalissa. Jiena konvint illi din l-analiżi ta' dettalji ta' sew tkun meħtieġa u jiena naf illi diġa hemm analiżi simili fil-qorti tal-awdituri li għaddejja bħalissa. U għalhekk din l-analiżi ser wassal għal konklużjonijiet għal riżultati illi ser jiġu ppreżentati fil-ħin meħtieġ jina ma nafx il-Komissjoni ser iżom li ser quo tagħha jew nkella dawn il-riżultati kun jistgħu jippermettuna biex aħna nħaffu xi mill-iskadenzi ma nafx kif tinsab bħalissa, imma naħseb li ser tkun soħħaġa tista' tiġi ranġata fil ġejjien Fil-kol flimkien irdu nsibu tweġiba, soluzzjoni għal din il-kwistjoni biex nagħlaq nixtieq ngħid xi ħaġa waħda li xina ma nistax nagħtikom tweġiba diretta b'mod immedjat. Il-proċedura ta' kwittanza hija proċedura ta' sew komplikata. <coughs> <coughs> <coughs> jiġu prezentati rapporti biex ikun possibli li wieħed jiġġudika il-ħidma tal-budget, id-dikerazzjoni ta' assurance, id-das u koll rapporti oħra marbuta mal l-auditjar tal-prestazzjoni, din huwa auditjar tassew komplikat u ovvjament f'dawn il-proċeduri Aħna irdu niftakru il-prinċipju tal-proċedura kontradittorja. Din hija xi ħaġa komplikata. U jiena naħseb li wara revizjoni illi għadu kem kienem fil-qorti tal-awdituri u wara l-analizi aħna nkunu nistaw nsibu tweġiba ġusta għal-mistoqsija tijak. Grazzi nishtiqu nirangrazzaw is-sur Kubik U issa se nresqu l-kandidat li jmiss l-Onorevoli Ladislav Balko li ġie maħtur mill-awtoritajiet Slovakki.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 lilkom bħala kandidat tal biex nkun membru tal-Orti Ewropea tal-Awdituri biex naqqas il-possibilità ta' duplikar ta' informazzjoni li diġaja disponibli bil cvti eh, u bil-risposti bil-miktub għal kwestjonarju ta'kom nixtieq nuża dan din l-introduzzjoni biex najċi huma l-idea tiegħi. Jiena oddu ġejt. Bumilta għadix rajt <clears throat> qudiemi ħafna membri tal-Parlament Ewropew li jinomaw kif ukoll eh, eh, fil-Parlament Ewropej u anki fil-Assemblej Municipali, minist, ex-ministri, rappresentanti importanti tal-partitit politiċi, kif ukoll esperti fil-liġi, fil-ekonomija, fil-kontabilità, eccetera. Dana, irrit najtin, n-nis li kienu bżol l-esperienza taħħom fuq għarfin eh, fil-font tal kif ta' tħaddim tal autoritajt pubbliku pubbliċi fuq livell lokali, reġjonali, nazjonali, transnazzjonali. Dawk li jafu għal dastant dawk nies għal dastant jafu li kull autorita pubblika biex tkun tista' servi ċittadini menant min iġipisita ta' ħanda bżonn li kolla rizorsi finanzjarji. Jiena bħala membru tal bħala membri intkom tal-Komitat tal-Kontroll, intkom il-Gwardjani tal-Użu. tal komitat tal kontroll intkom il gwardjani tal użu tal il gwardjani tal użu xira tal-flus pubbliku bħala membru tal-Orti Ewropea tal-Awdituri jena nittama nkun nista' nassistikom f'dan dwin impossibli impossibbli. Naturalment kull kandidat illi jidħol hawnhekk fi smih dim il-kumitat irid jikkonvinċikom li l-kontribuzzjoni tiegħu se tkun ta' benefiċċju għal biex ehm, jitjiebu il-setat ta' kontroll tal-Parlament fuq l-implementazzjoni tal-budget jgħan li din il-smih u l iskambi tal-vjuti li se nagħmlu issa f'dawn minuti se jkun importanti għal relazzjoni kooperazzjoni tajba. Jiena fil-kizbit professjonali eh, s'issa eh, kelli esperjenza u ħiliet li gwadanajt dawn il-20 sena tal-finanza publiki. L-onet studijajt ħafna, li kelli ħafna posti ta' mexxejja importanti fil-banek. Ittini e kelli esperienza ta' manager fil-amministrazzjoni pubblika u fl-aħħar anke attività akademika bħala professor assoċjat fil-liġi finanzjarja. Meta wieħed is li jiena eh, avukat finanzjarju bħala membru tal-qorti nkonista jiena nieħu sem fil-formulazzjoni tal-sentenzi tal-opinjonijiet fuq il-leġislazzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea kif ukoll miżuri fil-kamp ta' ġlida kontra l-frodi. Jiena nifhem fil-fatt illi il-budget u l-finanzi pubbliċi mhumiex biss kwistjoni ta' tħul u, u, u fiq Eh, espressi f'ċifri. Jirregwardaw ukoll valuri politiċi u miri politiċi li jintkom edin eh, tiksbu bħala rappresentanti tal-gruppi politiċi differenti u ħaġa aktar importanti bħala rappresentanti eletti direttament mill ċittadini Ewropej. F'dan il-kuntest jiren għal-fat illi setata din il-awla zdidu issa bil-tħul fis seħta trattat tal-Lisbona, inklużi anki il-proċess tal-budget il-wieħed termina l-infiq fil-budget tal-Unjoni Ewropea opportunità għal biex wieħed jiffoka fuq l-investiment eh, fil-loqsma li huma ta' priorità fl-Unjoni u għall-Istati membri. F'dan il kuntest jiena nara valur miżjud kbir eh, fil-kwittanzi ta' performance li tagħti l-qorti li jiena se parti fiha nitama. Eh, peress li għandi esperjenza fil-kriżi ċoħe, peres li għadna kif għaddejna mill-krizi ekonomika u finanzjarja, irridu nizguraw li aħna eh, nizguraw li kull euro se jiġi minn fuq blaħjar mod. Bħala membru tal-qorti nasisti l-parlament biex nidefendi l-flus tal-biljuni ta' ċittadini. President, Signora Rapporter, Membru onorevoli tal-Parlament Ewropew, Signori e Signori, f'dawn il-klim ta' introduzzjoni jina tkellimt fuq xi mill-ideat tiegħi fuq l-attività tiegħi bħala Eh, kandidat tal eh, membru tal-Orti Ewropea tal-Awdituri. Għandi ħafna dejat uħrajn, ħafna minnom esprimejtom fil-risposti minn mitu pal kustinari Waqt il-diskussjoni nġeja, jira sten niprofa nirrispondi għal-mistoqsijiet jgħak biex nistorissfakom u billi namelek u bil-permess tagħkom sen kompli issa fil-lingwa tiegħi. Eh, meta wieħed is illi pajjiżi m'għandux rappreżentant fil-kumitat tiegħi forsi hawnhekk se tisimgħu għall-ewwel darba din il-lingwa. U issa lest biex nis rispondi għal mistoqsijiet ta'kom interessanti. Signora Jara. Iva, grazie ħafna. Sur Balko. Flittra li battilna, il-mistoqsijiet tal- uh, li e tajt għal-mistoqsijiet li, il-risposti li tajt għal-mistoqsijiet tagħna. E, wasluni biex naħseb li inti ħat rispondi b'lingwi differenti, mux biz bl-Inglis. Għal-dastant, jena neringrazzjak tal-fat li inti ħat użaw koll il-lingwa tijak. Issa bazi tal-esperienza tijak, inti kellek ħafna esperienza bħala bankier, u bħala għallim u issa bħalissa inti konsulent tal-Prim Ministru tijak U spess inti titkellem mal-studenti tiegħek fl-amministrazzjoni pubblika fil-banek jew fil-korpi tal-awditjar. Nixtieq nistaqsik. X'għandek f'moħħok tagħmel? Per eżempju, jek inti sir membru tal-orti tal-awdituri x'għandek f'moħħok tagħmel jekk ma taqbilx ma xi wieħed minn dawn il-nies, xi wieħed mill-istudenti tiegħek, ek-studenti tiegħek jew mal-Prim Ministru tiegħek huwa mhux ħaġa faċli li l-istudenti tgħidilhom illi mhux qed jaħdmu tajjeb. U qed nistaqsik anke għax inti risposti tiegħek kienu daqsxejn ambigwi eh, fuq jekk inti x'se tagħmel jekk inti jek eh, aħna ndeċidu li inti mintix l-aħjar persuna għal dan il-xol. Sissa risposta tiegħek kienet ambigwa ħafna, ma kienet ċara. U kien hemm risposta oħra li ħasbitni lili. Kienet l-idea tiegħek fuq l-attivitajiet fuq dak li għandu xaqsam mal-kumitat. Inti għat li ħat eh, ħataħtar membru ta' l-uffiċċju privat biex ikun relazzjonijiet ma' dan il-kumitat, per aħna konna għad nittamaw li se tkun inti li tajkolla issa jkollok il-komunikazzjoni maħna u mux eh, membru tal-komitat tijak. Grazzi. Fil-fat jena għazilt eh, nitkellem bi Slovak, għax naf li il-Parlament Ewropew jappoġġa l-multilingwizmu, jena kontent li nis nitkellem bi Slovak. Għalix naħseb li memx membri tal-komitat ta'kom minn Slovakkja u tkun ħaġa sabiħa li intkom tisimaw il- kif eh, id il-lingwa pollakka. Eh, mela, fuq il-mistoqsija jiena x-sena għamel kiku intkom t-deċidu ma tunix il-membru, il-post bħala membru. Il-proċedura tajt li il-gvern nazjonali irrit jaqbel għal daqstant Il-proċedura futura jena nikkoordina mal-gvern futur Slovak, mal-Prim Ministru, mal vici Prim Ministru u anki naturalment eh, mill-naħa eh, etika ikolli nirtira l-kandidatura tiegħi għax il-kooperazzjoni tiegħi ma'kom hija importanti ħafna. Jiena suppost Eh, fera estiza tal-komitat ta'kom, aħna għanna membri tal-personal <clears throat> fil-orti u għal din raġuni hemm bżonn li konna kooperazzjoni mill-qrib, però waħda mill-mistoqsijiet eh, ta'kom forsi ma fimtix so, għax kont eh, qed niprova <laughs> niftakar irrid tweġiba tiegħi. Tista' terġa' tgħidli l-aħħar mistoqsija li għamiltli. Iva, Il-mistoqsija kienet fuq re relazzjonijiet mal-kokobu u inti għat li għat taħtar membru tal-uffiċu privat tijak, aħna nishtiqu illi nitkelmu miegħek mhux mal-membru tal-uffiċu tijak. Però ma tilniex ukoll il-kwestjoni tal-indipendenza. E, Xieġri jekk inti sedmur kontra il-Prim Ministru tijak jew kontra xi wieħed mill-ex studenti tijak. Ejma, din l-ħar mistoqsija faċli ħafna. Kif eh, jena nikonsidra din il-kooperazzjoni? Jena kont qed naħseb illi naħtar bnidem eh, mill-personal tiegħi biex isegwi rapporti ma'kom u jżomni informati, ma naturalment il-komunikazzjoni mhux se tgħaddi biss minn dan il-persuna, se jkollkom kuntatti anki ma'kom, miegħi personalment, forsi Eh, ħafna minnkom ma tkunux kontenti għax forsi se niġi eh, space wis biex nkellimkom biex najdilkom xinu ma nadja Unde Undejakom. Fuq il-kwistjoni tal-indipendenza, anki jekk issa se nkun fuq il-naħal oħra tal-bank minn eh, dak li għandu xieqsam mal ex studenti tiegħi u l-autoritajiet nazzjonali. Il-ħajja tiegħi kienet dejjem fuq kwistjoni sensitivi ta' finanzi u minn dejjem jiena provajt niproteġi l-finanzi pubbliċi u din hija ħaġa li nallem jiena. U naturalment jiena wkoll ħaris lej CV takom u naf li tiegħek u jien naf li inti avukata u mhux biss lingwista u nixtieq ngħid li f'pajjiżi il-finanzi ma kienux ħaġa attrajnti ħafna u jina nishtiq nispiega l istudenti tiegħi. Illi n-nis jista, li wieħed jista' jkollu anki karriera tajba ħafna f'dan il-qasam għal daqstantina nixtieq nxerret il-xogħol ta' dan il-kumitax. Diġà kien hemm segretari ta' Statu Ministri verament saqsewni x'inhija l-funzjoni tal-qorti tal-awdituri. tal qorti tal awdituri tal Għal dasnan dan ifisser illi mux kullħat jaf eh, xinu eh, l-ordi tal-auditori, mux kullħat kun jaff illi mux kullħat jaff illi dinja wahda mill-ħames istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U li ti pratika protezzjoni tal-finanzi tal-ċittadini Ewropej. Zminijiet e, jitbidlu, l-opinjonijiet jitbidlu u jekk in kollom bizzejt informazzjoni informazzjoni disponibbli u wkoll ibidlu il-fema taħħom u għal din ir-raġuni jiena fix-xogħol futur tiegħi verament jiena nixtieq nipproteġġi il-data sensitiva u nżid il-livell ta' din il-protezzjoni f'pajjiżi. U nixtieq ukoll nagħti dejjem iktar informazzjoni fuq il-qorti tal-awdituri fil-pajjiż f'pajjiżi. U nixtieq nitkellem iktar fuq il-xogħol tal-kumitat. Tajjeb, il-Sinjura Makomej. Makovej. Grazzi, grazzi sur Balko. Għandi zewġ mistoqsijiet. Inti f'pajjiżek ġejt involut fuq miżuri fuq l-introduzzjoni tal-euro fil-Slovakkja. Inti kif tevalwa il-metodologija fuq il-ġbir ta' data makroekonomika Eh, għall-Unjoni Ewropea mill-istituzzjonijiet u mill-Stati membri oħrajn. U fuq il-kas, eh, fuq l-aħħar kas ta' riportar ta' data finanzjarja minn minnaħ tal greċja u koll opinjoni tiegħek. It-tieni mistoqsija, inti l evalwazzjoni ta' numru ta' errori, eh, ta' żbalji, jiena din il-mistoqsija namililek. Għax il-proċedura li għanna 27 stat membru, pero ma naħsbux illi il-medja hija rilevanti għax hemm differenzi kbar bejn l-aħjar u l-ar. Għal da stant nixtiequ l-opinjoni tiegħek jekk inti taħseb li aħna għandna nikkorreġu dawn iċ-ċifri f'kull stat membru. Grazie. Grazie. Ejwa, ħan il-dam it-tieni E, ċifri mumiex reali. Jena nifem. Illi ċifri medi. Illi għawnek jina taw ċifri medi. però dawn iċ-ċifri għandhom ikunu morbutin mal-pajizi individuali, Germania, Austria, Finlandja, la politika ekonomika tagħhom. Hemm rata ta' żbalji ta' inqas minn ehm, wieħed fil-mija waqt li fil-Bulgarija fir-Rumanija għandhom iktar minn 13 fil-mija. U il-medja naturalment hija bejn dawn iż-żewġ ehm, estremi. Però jnaħseb li hemm bżonn nifuka hawnhekk fuq l-iżvilupp ekonomiku jew fuq il-GDP per capita pro capita illi forsi se jkun kriterju iktar xira fuq dak li xaqsam mal-introduzzjoni tal-euro fil-pajizi. Ġint għal bosta drabi meta Slovakia daħlet fil-zona euro illi il-pajizi li għandhom eh, tkabir inqas, tkabir ekonomiku inqas, għandhom ikunu suġġetti għal kriteri iktar inqas rigorużi minn dawk il-pajizi li sviluppaw b'mod iktar maġġel. Jiena inħoss li l-kriteri b'mod partikolari l-ħames kriteri ta' konverġenza, erba jew ħames kriteri ta' konverġenza huma xirqa, huma realistiċi u jina u koll konvint illi iċ-ċifri mażulin tajjeb mill-autoritajiet. Per eżempju, il-deficit tal-GDP ta' 3%. Dan mhux kriterju fatali, traġiku għal kull pajis. aħna ġiri konna 16, ġiri konna 80%, fil-mija, anki il-100% ta' dejn. Pero dana ma jistax jibqa' dej għal dejjem. Jena personalment dawn kriteri kieku ma biddilomx. Jidependi minn kufiġu forzati. jasal żmien fejn ma nix nibżaw aktar mill-inflazzjoni. Jiena ħoss li l-kriterju ma tajbin. Jekk m'hemmx eh, mistoqsijiet uħrajn? Iba, xi nixtieqek tajdina xi ħaġa fuq il metodologija tar-rapportar tad-data. Jekk inti tbiddil xi ħaġa fuq f'din metodologija. Inti għonek għet eh, titkellem fuq sena ta' referenza, ċoħe sena <clears throat> illi fija tittieħed il-deċizjoni jekk pajis jistax jitħolli u lef il-zona euro. Għabbażi tal-esperienza tiegħu nista' ngħid illi il-metodoloġija fil-każ ta' Slovakkja <clears throat> ma ma ħolqotilna l-ebda problema. Jiena qed nibbaża fuq l-esperjenza li kell l-aħra il-metodologija ċita ġustata moċira kienet tajba għal Slovakia. Jek mewx mistoqsijiet oħrajn nirringrazzjaw l-Sur Balko u nitolbu li jitħol il-kandidat tal autorita irlandiza, il sur O'Shea. Allora, diamo la parola al signor Oscea. Prego. Mr. President. Um... President, membri onorevoli tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget, signori. Jena onorat il eata u dimkom. Għawnek u naċetta il-ħatra tal-gvern tijaj bħala membru tal-Orti tal-Auditori. Jena onorat li qoddimkom għax nemmen li kull membru tal-orti tal-auditori għandu bżon li kollu mandat, għandu bżon l-imprimatur minnant <clears throat> il-membri eletti tal-Parlament Ewropew li rappresentaw direttament l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Jek intkom eh, eh, ta' provaw il-ħatra tijaj, jena kon kontenta in inkompli sentejta Signora Miss Gagan Quinn. Eh, Signora Miss Gagan Quinn kienet ila erba snin membru tal-awdituri u issa edha membru tal-Kommissjoni u kientkom taqblu jina lest biex nispiċċa s-sitt snin taħħa. Membri oħrajn, membri tal-Komitat, il-kwalifiki tiegħi naħseb illi tkellimt fuqhom mod ċar fuq fil-mistoqsijiet li jintkom għamiltuli bil-miktub, jina nixtieq nitkellem fuq bosta kwestjonijiet li forsi jintkom tistgħu sibu sibja meta tagħmlu deċiżjoni tagħkom. Jiena membru kwalifikat tal-Istitut ta' Chartered Accountants fl-Irlanda. Il-membri ta' dan l-Istitut għazluni biex nirrappreżentom fil-kunsil tagħhom. Il huwa il-ġestjoni il ġestjoni tal tal-Chartered Accountants fl-Irlanda. Jiena ħdimt bħala Chartered Accountant, jiena konsulenti ta' taxxa, jiena kol avukat kwalifikat eh, u jiena għandi settur għandi esperienza ta' settur kommerċali. U biex nżid fuq dan, ħaġa interessanti ħafna hija il-fatt li jiena kont involut fil-kontabilità tal-gvern. Jiena kont parti mill-Komitat tal-Auditjar tal-Forza tal-Polizija fl-Irlanda, illi e hija pożizzjoni importanti ħafna għax tagħti pariri lil kapi tal-Polizija u għandha budget tal-5 biljuni ta' euro fis-sena. Jina ġejt maħtur kol mil gvern biex namel eh, revizjoniet ta' settur publiċi. U dawn huma hemm lista tagħhom ta' tini ta' risposta tiegħi ta' tini mistoqsija tal-kwestjonarju. Fuq kif se naħdem mal-kokubu jiena nemmen illi għandu jkun hemm l-ikbar kwantità ta' interazzjoni bejn il orti tal-awditurju u l-kokubu. Jiena nikkonsidera illi nkun nista' nintaqa mal-membri tal-kokubu b'mod formali u anki informali. Jiena ma nafx li ma eh, asam ta' responsabilità l-President tal-Orti Sejtini li li personalment, imma jena nimmaġina illi jekk se jkun qasam illi wieħed minnkom illi huwa interessat illum u tixti u jew tibaturi e-mail jew taturi ċempila biex titkellmu miha jena naħseb li tkun ħaġa eh, tajba li jkollkom il numru tal-mobile eh, tiegħi privatu anke l-indirizz mail biex tkunu tistaw tikkuntattawni jew jiena nikkuntatta lilkom jekk ikun hemm bżonn. Jiena nemmen li għandu jkun hemm relazzjoni eh, minn qrib ħafna bejn il-nies eh, eletti direttament responsabbli għal biex jiżguraw illi ċ-ċittadini Ewropew jkollhom valur għal flus tagħhom u minna ħatana anki fil-qorti illi tati <laughs> assikurazzjoni fuq il-flus li ġa ġew minn fuqa. Mela, jiena ne proponi Illi niħu parti attiva, niħu sem attiv il-kull kwittanza li se tiġi proposta. Jiena attendi l-missjonijiet kollha u niproponi li nkun prezenti anki fil-pjanifikar dan huwa l-isfond tiegħi tal-esperjenza tiegħi u nemmen nkun istanati l-ikbar valur miżju tal-ħin tiegħi kieku jiena kont niġi involut fil pjanifikar u l-imġiba u E, il-finalizzazzjoni tal-azzjoni. Jina nishtiq nkun membru seħ tal-awrti tal-awdituri. Il-attenzjoni tiegħi personali e, u valur e, u qasam li ninteressara ħafna fuq u il-valur għal-flus fil-esperienza tiegħi personali dejjem nistaqsi din il-mistoqsija lil nifsi jekk il-valur li qed mill-affarijiet li nixtri U dejjem nistaqsi mbagħad eh, jekk meta nħares lej nefqa ta' ħaddieħor, jekk jiena eh, kieku kont nofoq l-istess flus jew jekk jiena nistennix iktar eh, bħala riżultat jew hekk nistax nerġa' nonfoq l-istess jekk ikolli opportunità oħra. U jiena naħseb li dan huwa dak li jistennew minna, minna l ċittadini Ewropej. Sinjuri, jiena lest nirrispondi għal kull mistoqsija li jista' jkollkom intkom nishti nespandi xiftit fuq il-raba mistoqsija li t-rigwarda l-kwittanza. Eh, le, skużawni, eh, eh, il-tlu mill-xol li kelli qabel u u hemm sensiela ta' etri ta' ta' meta rizenjajt mill-postijiet li kont inżom qabel fil-karriera tiegħi. U jiena lest nirrispondi għal kull mistoqsija li kontru tamluli. Signora Ayala. Bienvenido, signor Shea. Le agradezco si eh, las cartas. El auk, Sir Shea. Nishtiq nirringrazzjak ta' dawn l litri jiena serna dihom lis-sur de Magistris biex bekk ikollna kopji tagħhom.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 Inti kellek karriera twila ċertament u li ħafna. ċaġa li inti ma semmejċ, pero hija dwar il-kwistjoni tal-St. Andrews Revision Group u ir-riżenja tiegħek minn hemm din għandha x'taqsam mal-monitoraġġ ta' fondi tuża ta' terrorizmu. Hemm xi tħassib, tħassib li nixti eh, nsemmi. Per eżempju, meta inti eh, ġejt mistoqti jekk inti ser tippubblika dikjerazzjoni ta' interessi finanzjarji tiegħek, int kont l-unika kandidat li qed jekk kulħadd jagħmel hekk jiena nagħmel ukoll. L-oħrajn huma lesti li għamlu dan, ovvjament, huma serjatu dikjarazzjoni ta' interessi tagħhom lill-President tal-Qorti, però dan il-Parlament minn dejjem talab għal dikjarazzjoni ta' interessi u inti familjari ħafna mal kodiċi etiċi. Ikun tajjeb però kieku inti taċċetta li dawn jiġu pubblikati, dawn l-interessi finanzjari jiġu pubblikati. U kol, inti meta ġejt mistoqsi x'ser tagħmel ikun hemm regolaritajiet, frodi u korrazzjoni li jinvolvu stakeholders minn uh, pajizek stess. Inti qed biċċar li inti ser titlob lill-President tal-qorti għal-rapport fuq dan il-punt u dan jittrattat jiġi eh, trattat minn membru jħor tal-qorti tal-awdituri għalfejn taħseb li din hija neċessarja għal tista' tispjegalna punt ieħor li nixtieq inkun naf iktar dwaru. Tejn kont qed naqra risposti tiegħek dwar il-background tiegħek din hija l-ewwel tarba li jiena qed nara riżultat kwalifikat fuq l-utilità ta' dikjerazzjonijiet nazzjonali. Din hija risposta li ġejja minn professjonista u din hija xi ħaġa li jiena interessata ħafna dwarha. Aħna xi kultant inħossu li aħna qed naħdmu għal xejn biex niksbu dikjerazzjonijiet nazzjonali u inti titkellem dwar il-fatt li forsi mhux se jkunu daqshekk utli, u allura forsi tista' telabora iktar. Inti tkellem ukoll dwar l-awditur l-istituzzjonijiet tal-awditjar. Meta il-qorti tal-awdituri tkun qed tipprova tagħti imiet l-awdituri inti tkellem dwar kif l-awdituri jista' jitgħallem minant l auditiv body, pero daw ma jendomx għossom jisom xi vittma f'xi inkwizizjoni, iżda għandu ma jħossuhom bħala parteċipanti li qegħdin jieħdu sem fil-proċess ta' ah, tal-auditing. U koll għanna bżon ta' follow-ups mill-qorti tal-auditori, x'taħseb dwar dan? Dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti li huwa volut auditing ta' kwalità għolja ħafna. X'tip ta' follow-up jista' jingħata mill-qorti tal-awdituri u aħna kif nistgħu insegwu il-proposti li ġejjin mill-qorti tal-awdituri. Grazzi. Grazzi għal dawn id-domandi u jiena ser nirrispondihom fl-istess ordni. L-ewwel dwar is st Andrews Review. L-istituzzjonijiet Ewropej kienu ġusti ħafna ma' l-Irlanda b'ħafna metodi u ma' provdew appoġġ finanzjarju biex ikun hemm paċi bosta nies intalbu li għamlu revizjoni ta' l-executive bodies li fir rigward tal-Good Friday Agreement li kien ftejim e, firmat 10 snin ilu. Fl-2006 kien hemm St. Andrews Agreement u mwara dak kien hemm bosta nies uh, mitluba biex jaraw xi da, janalizzaw dawn l-executive bodies li kienu trattaw per eżempju turizmu, promozjoni tas saħħa u sitt oqsma ta' responsabilità oħra. Aħna miżurajna l-manager ta' dawn l istituzjonijiet għamilna eh, l-qad pubbliċi u għamilna rapport ukoll li ġie prezentat l- North South Ministerial Council li huwa kunsill minn ma' minn ministri minn Nata fuq nata isfel Jiena pravdejdilkom uh, eh, nota minn Departiment tal-Affarijiet Barranin fl-Irlanda biex nikkonferma dan kollu. U fil-fatt jiena dan kien ix-xogħol tiegħi li għamil tal dan il-kort eh, partikolari. Issa fir rigward tal-pubblikazzjoni l interessi tiegħi jiena m'għandi brebda problema li dawn jiġu ippubblikati jew li natu eh, nati din, din informazzjoni lil kwalunkwe membru tal-Kokobu jew inkella li nippubblika fuq il-website tal-Qorti tal-Awdituri m'għandi l-ebda problema dan kollu. Jiena lest li natik n-assigurazzjoni li lest u li natikom u nipublika dan kollu jekk il-membri tal-kokobu jridu li namelek. Issa, fir rigward tal-irregolarità u frodi, hemm istituzjoni ta' frodi disponibli għal qorti u jina naħseb li din ġiet miftema fl-2004 jiena se nsegwi dan bis jek jiena nintaqa' ma' kwalunkwe tip ta' frodi kemm f'pajjiżi kif ukoll f'pajjiż ieħor problemi ekonomiċi bħalissa fl-Ewropa ħafna Ewropej qed inisibuha diffiċli biex jilħaqu mal-ħajja u e, nista' nassigurakom li kwalunkwe persuna li hija involuta fil-finanzi Ewropej ser jitratta b'mod xira u bir-raqqa kwalunkwe każ suspettat ta' frodi. Il-punt li għamiltina fil-rigward ta' konflitt ta' interess huwa li jiena semmejt fi risposti tiegħi dak li namel kieku kikun hemm xi tip ta' konflitt ta' interess u f'dan ir-rigward jiena m'għandi l-ebda involviment u namel ef u ditjar ta' xaħġa li għandi konflitt ta' interess fih. Jena ħassajt li hija importanti li ninforma l membri tal-koko bu x'namel jien kieku jkun hemm eh, ta' dan it-tip. Issa fir-rigward ta' dikjarazzjonijiet nazzjonali, jiena nemmel li dikjarazzjonijiet nazzjonali huma importanti jena favur tagħhom bħalissa dawn jistaw jiġu intużati f'sewċ mezzi. L-ewenet jistaw jiġu ntużati mill-auditur biex nassiguraw li l-auditur ta' sistemi ta' kontroll li hemm u jekk l-auditur huwa ċert dwar sistemi ta' kontroll li hemm bħalissa dan ifisser li hemm eh, bżonn ta' inqas eh, testingu verifikar dan ifisser iktar flus li jippermetti li l-awdituri li jiffukaw iktar fuq oqsma li huma iktar importanti. Mbagħad eh, dikjarazzjoni nazzjonali tista' tkun intużata bħala tip ta' mm, rappreżentanza ta' mm, maniġjar u jiena nemmen li dan huwa mezz importanti ieħor ta' kif jista' jnaqqas il-namont ta' testing u jista' jkun li dan ukoll jifrankalna l-flus. Kemm id-dikjarazzjoni eh, nazzjonali hija tajba daqs il-xol li kien sar qabel ma din ġiet iffirmata. U għallura l-armonizzazzjoni tal-standard tal-auditing ser tkun meħtieġa għaliex, per eżempju, f'pajjiżi differenti, sena per eżempju tispiċċa f'izminijiet differenti u per eżempju xi istituzzjonijiet jagħmlu auditing tal-beneficjarju finanzjarju b'mod dirett u per eżempju koll jenalizzaw l-internal control function u koll dak estern u allura biex bekk dan ikun jista jiġi applikat fi 27 stat membru jiena nemmen li il-rizultati ta' l-istudju pilota li qed isir bħalissa se jkunu importanti ħafna biex inkunu nistaw nassiguraw eh, kif u mux jekk eh, dikjarazzjonijiet eh, nazjonali u ser ġo intużati mill-qorti tal-awdituri fil-futur. Signora Lea Sander jina nista nifem li l-Orti tal-Awdituri tkun partecipant u aħna nistaw nifmu li aħna għedin emmek f-servizz tal-Ewropej li ħalsu t-taxxa u għed noqodu sib eh, l-interessi tal-ċittadini. Aħna rridu natu valur iktar valur u rridu nifmu għalfejn aħna qegħdin għawek u x'benefiċċju ser ikollu ix-xogħol tagħna din is-sena u fis-snin li ġejjin. fir rigward ta' kif wieħed għandu jagħmel follow-up fuq audit, wieħed għandu jifhem li din hija xi ħaġa serja ħafna tqum il-flus u hija neċessarja. Però biex inkunu nistgħu innaqsu dawn l-ispejjeż u nżidu mal-valur u mal-impatt, irrid nagħmlu follow-up. Inutli istaqsi domanda fl-opinjoni tiegħi u tgħid din hija rakkomandazzjoni u mbagħad is-sena ta' wara ma staqsitek din ir-rakkomandazzjoni ġiet segwita jew u fl-auditing kollu li jiena jista' jkun involut fihom fi kwalunkwe stadju jiena se nkun qed nipprova nifhem jekk kien xem pereżempju eh, lezzjonijiet li tallimna fil-passat u kif dawn qed jiġu implementati issa. Skużani, Sinjura Alia Sender, jiena naħseb irrispondejt il-ħames domandi li saqsejt inti. Jekk għandek xi domandi supplementari jiena lest li nirrispondihom ukoll grazzi. Signora Alea Sender, le, Signor Markovejn. Għandi tlet domandi se nżomm fil-qosor. L-ewwel net xini l-opinjoni tijak fuq l-statement ta' l-assurance system? Ti taħseb li il-proċedura għanda timbidel? Taħseb li għanda tkun iktar importanti jew taħseb li hija tajba kif inni u aħna ġivejna ksibna riżultati pożittivi. Tieni domanda. Inti referejt għal valur għal flus u dan huwa kif nanalizzaw l-infiq u kif jiġi evalwat jiena xtieq nirreferi għal prokurament eh, pubbliku għax pubbliku. U dan huwa f'relazzjoni wkoll mal-fondi Ewropej. Inti għandek esperjenza f'dan, inti lest li tikkommetti ruħek u taħdem fuq dan fuq eh, x-Republiku pubbliku wkoll il-korruzzjoni li twassal għal frodi. Itti li domanda. Il-qorti tal-awdituri għandha tikkopera mal korpi domestiċi li għandhom xasmu mal-awditjar, inti ser issib li ser ikun hemm xi korpi tal-auditing ġewwa l-istati membri li ma jridux jikkooperaw jew jagħmlu xogħolhom kif suppost b'mod professjonali u indipendenti għal raġunijiet varji. Inti l lest li titratta ma' din il-kwistjoni x'tista' tagħmel u xi tkun se tkun l-istrateġija tiegħek.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 favur ħafna tal-fat li najdu jekk inti tagħti ħuta lil xi ħadd se tkun tmajtu għall-ġurnata, però jekk talmu kif jista' dan se tkun tmajtu għal ħajtu kollha. Għal daqstant jiena naħseb li eh, dan huwa l-lan tal-kontrolli fejn inti tinkoraġixxi organizzazzjoni biex tagħmel il-kontrolli il-ħin kollu allura inti ma tkunx qed taħdem bħala awditur li tagħmel xogħlok wara li tispiċċa s-sena biex tara x'kien sar, però inti tkun qed tinkoraġixxi u eh, tinkoraġix kultura ta' compliance ta' kontroll permezz ta' dan. L-assessjar tal kontroll huwa ferm importanti u għal ewwel pass għaliex determina x'iktar xogħol għandu jsir biex inti tassigura il-confidence level ta' 95% li għandu jinkiseb b'approċċ ta' kontroll u eh, approċċ ta' testing. dan ser inaqqas eh, l-ispejjeż għal eh, biex nasu għal din id-deċiżjoni għal sant jiena noqgħod attent ħafna u f'kull eh, auditing li għamilt jiena dejjem assigurajt ruħi li l-assessjar tal kontroll dejjem sar u il-substantive testing dejjem sar u li is-samples mażula għal substantive texting ġew minn popolazzjoni wiesa bħal per eżempju l-monitor unit sampling. Issa, fi rigward ta' procedura, din hija xi ftit ta' dwejja, ħafna iktar milli taqra rapport tiegħek. Jiena nemmen li il-rapport das huwa rapport potenti ħafna għal ċittadini li ħassu taxxa fl-Ewropa fir-rigward ta' valur għal flus xiri pubbliku huwa importanti għal qatt ta' raġunijiet il-budget Ewropew huwa iktar minn 100 biljun euro. 50% jintefqu fl-agrikoltura terz fuq il-koezjoni, 7% Eh, jinżamu għal l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għal xiri pubbliku il-kontrolli huma importanti ħafna u dawn il-kontrolli għandhom ikunu trasparenti, għandhom ikunu auditjati għandu ikun hemm evidenza biex naraw li x-xogħol qed isir kif suppost. ikun ta' falliment għal xi ħadd li qed jieħu il-flus fles pubbliċi ah, li ma jagħmel xogħol sewwa li ikun qed eh, jitla fil-fiduċja li jkun eh, li n-nies ikunu tawħ iċ-ċittadini jkunu taw u għal għremmu ukoll responsabilità personali għal kull membru tal-qorti tal rabdituri li huma voluti fir-reviewing għaliex għandna ngħidu l-verità, il kustjanijiet għandhom ikunu ċari, ir-rapporti għandhom jinkidbu. U jiena nemmen li x-xiri pubbliku huwa ferm importanti, u għasam importanti ħafna għaliex in-nies iċ-ċittadini qegħdin jonfqu il-flus tagħhom jittuhom lill-Ewropa biex jieħdu ħsiebhom. U enna niftakru li l-ċittadini tal-Ewropa, il-kokobu, u dawni jagħtu każ tal-flus tagħhom. Issa fir rigward tal-korpi domestiċi u l-istituzzjonijiet tal-Awditjar Nazzjonali f'dawn il-pajjiżi aħna qed nagħmlu l-istess xogħlijiet il-Qorti tal-Awditurja Ewropea u il- rati nazjonali tal-awditori, aħna namlu auditing, auditing estern. U jekk dawn jomx l-istil jikkooperaw, imqat ta' kwistjonijiet li wieħed jista' janalizza. Jiena nieħu approċċ dirett ma xi ħadd li ma jridx opera miegħi, inkun rrid inkun naf għala, jiena naħseb li jiena persuna raġonevoli u jiena nkun kapaċi eh, nikkonvinċjaw li m'hemmx minn xiex jibżaw din hija xi ħaġa li trid issir din hija xi ħaġa li tista' tagħti iktar valur u Ipermettu li najt li xi ftit ta' snin ilu jien ma kontx nimmaġina li l-Qorti Ewropea ta' eh, l-Awdituri u il-Kumitat se jkollhom relazzjoni ta' dan tipa li id-das kull sena kienet waħda negattiva, issa id-das huwa pożittiv u għall-inqas fl-aħħar sena hija kienet pożittiva għall-agrikoltura u jiena rajt li smajt ismie ta' sur xemeta u il-komissarju li qed josib l-auditing u għal li eh, il-fat li d-dass ikun pozittiv hija xi ħaġa mill-prioritajiet tiegħu mir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għandu jkun xi ħaġa li l-istituzzjonijiet nazzjonali għandhom iridu għal pajjiż tagħhom stess u l-gvernijiet nazzjonali individwali għandhom ukoll jixtiequ dan għal pajjiżhom għal daqsant jien nixtieq li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-Awdituri Nazzjonali. Jkun hemm problema jinħasir niprofa nitratta b'mod pożittiv ħafna. Ringrazzjakom għad-domandi tagħkom. Nistan saqsi għandkom xi domandi supplementari fir rigward ta' risposti tiegħi. Kumment qasir ħafna. Inti ser jisib nies jew korpi fl-istati membri jew ħut minnhom li ma jridux jagħmlu dan, mhux għax ma jafux iżda ma jridux di mhix kwistjoni li tipprova tikkonvinċihom huma parti mis sistema huma qed jipproteġu għal stant inti tindek tkun lest għal dan. Grazzi għal dan eh, il-parir, jina naċċetta dan il-parir, jina nishtiq najt ukoll li regolamentazzjoni finanzjera bħalissa qed tiġi żviluppata u forsi jekk jiena niġi matul jiena zerniħu xi eżempju minn dak li ġa biex bekk nkun nistana ti kontribut għall emendi ta' regolamentazzjonijiet finanzjari li nisperaw probabbilment ikun jistaw jitrattaw xi ftit mill-loqsma li inti semmejt. Is-sur Odi. Grazzi. President, nixtieq insaqsik x'taħseb dwar il-kwalità tal l-auditing fis settur pubbliku. Għaliex iċ-ċittadini u għanna bħala rappreżentanti tagħhom jista' ikun mm, ikun għax dubji fir rigward dak li ġara ġewwa l-Greċja u l-kwalità tal-accounting nazzjonali u settur pubbliku hemmhekk. Jekk aħna nindirizzaw kwistjoni ta' kwalità f'Sati membri oħrajn li ħarġu opinjonijiet fuq il-Greċja, ntissib li Kien hemm ukoll kwistjonijiet ta' membri oħrajn. U allura jsu ħadd mhux ser jieħu l-ewwel pass fil-qorti tal-awdituri inti allura jekk tiġi maħtur ser ikollok titratta dawn kollu. Inti taħseb li x'taħseb dwar auditing takom stess. iġifieri terġaw tivvalidaw, tivverifikaw ix-xogħol li jkun sar f'dan il- orti l-auditori stess. In terms of the quality of the audits and the F'dak li għandu xaqsam il-kwalità tal-verifiki fis-settur pubbliku, jena xtieq nagħmel punt partikolari. Il-valur għal-flus minn fuq mhuwiex ma jinsabx fit-trattat. Iżda l-qorti tal-awdituri tagħmel dak li huma msejħa audits ta' prestazzjoni u kol kustjoniet marbuta ma' rapporti speċjali. Sa' waħda mill kustjonijiet li jena eh, notajta unek hija illi hemm ta' 26 xar sa' kem il-rapport jiġi publikat. Jien naħseb li hawnhekk l-affarijiet nistgħu Għalix Għaliex meta joħroġ rapport speċjali hemm raġuni għaliex dan joħroġ. Jiena ma naħsibx li minħalla 16 dawk eh, popli Ewropej jistennew li aħna noqogħdu ndumu noqogħdu nġabdu għasa kem aħna qabel intuhom it-tweġiba għaliex għajjimna din il-kwistjoni ta' rapport speċjali. Naħseb għandna bżonn ta' veloċità fil-kwistjonijiet kollha marbuta mas settur pubbliku. Din hija xaġa forsi differenti minn kif tinsab bħalissa fis-settur privat. U għalhekk ikolli ngħid kwalità u veloċità fil-ħidma tagħna plus ovvjament hemm bilanċ bejn li niksbu informazzjoni issa u niksbu informazzjoni sħiħa. U spiss li niksbu informazzjoni issa huwa l-approċċ l-aktar ġust u xira. Deputat għajn kwistjoni marbuta ma eh, stat membru speċifiku jina minnix membru tal-qorti tal-awdituri palissa. Jiena naf dak biss li jiena naqra fil-gazzetti. Madana kollu il-punt ġenerali li ġim qajjem huwa dwar il-creative accounting. Jiena nista' ngħidilkom l-opinjoni personali tiegħi bħala persuna bħala ċittadin li huwa accounting professjonali. Din hija illi għandna bżonn ta' konsistenza Irridu ikun hemm kont tal kustjonijiet tagħna kif kienet is-sena l-oħra, is-sena d-dieħla kif ser tkun sentej oħra. Għaliex jekk le l-informazzjoni li toħroġ marbuta mal-kontijiet ma jkollix sens u għalhekk hemm bżonn ta' konsistenza fil-ħidma tagħna. Jekk xi ħadd tibiddel xi policy tal-accounting, huwa irid jarġa' jgħid mill-ġdid il-figuri. U dawn il-figuri irridu jitqablu mal-figuri li joħorġu taħt il-politika l-ġdida. Biex nitrattaw il-kontabilità kreattiva jina naħseb li hemm bżonn ta' kontabilista tajjeb. Wieħed irid ikun jaf e, jara fejnhom l-affarijiet ħżiena, irid jara fejn wieħed ikun jagħti blafja. Jekk inti tikseb reputazzjoni li inti tajjeb ħafna, illi għandek arfin tajjeb, illi kapaċi taraf minn qiegħed jikdeb u minn le mela mhux ħajjarġaw eh, jippruvaw jikdbu għat-tieni darba. L-qorti tal-awdituri għandha reputazzjoni tajba trid tipproteġi trid iżżomm din ir-reputazzjoni billi ma tippermettix illi l-oħrajn għaddu minn għajn il-labra billi ibidlu il-ċifri, ibidlu il-bazi li fuqom jiġu eh, maħruġa il-ċifri. il ċifri Ma tistax tibdel l-istatistika billi tibdel il-dak il persona li għamillek l-istatistika. Jekk il-qorti tal-awditurri hemm bżonn li tiġi awditjata minn nfusna iva. Aħna kull sena niġu awditjati minn eh, accountants li huma indipendenti li kull sena jagħmlu id-das jina minn li aħna rridu niġu peer reviewed b'mod regolari wkoll naf illi f'dawn l-aħħar sentej ġejna peer reviewed. Iżda aħna irridu naraw l-affarijiet tagħna wkoll du nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Tkun xi ħaġa egoistek il-qorti tal-awdituri tkompli tinsisti illi tagħmel reviżjoni fuq kulħadd imma ma tkunx pożizzjoni fejn aħna stess inkunu nistgħu eh, niġu reveduti, kun hemm reviżjoni fuqna din hija parti mill-proċess miftuħ u trasparenti. Onorevoli Gress. Inti ah, lejt impressjoni ta' sew entuzjasta fuqna, hija ħaġa sabiħa li nisimgħuk. Grazzi ħafna. Jiena nittama illi inti tkun tista' iżżomm din il-ħaġa permezz tal-kooperazzjoni tiegħek mal-Parlament Ewropew jiena qed nafdak għaliex din hija kwistjoni ta' kredibilità illi l-membri tal-qorti tal-awdituri ma jħarsux ma jipproteġux il-pajjiżhom. U għalhekk din hija kwistjoni ta' sew importanti għalina biex il-qorti tkun taf, tkun konxa ta' din il-pressjoni, ħana nafu dwarha mhix ħaġa faċli għalina għal xaħna wkoll soġġetti għal istess pressjoni mill-pajjiż tagħna. Jien nixtieq nistaqsik li dwar xi ħaġa li inti kont wieħed mill-ftit li qed li konsert il tiltaqa' magħna għalina hija ħaġa tassew diffiċli mmorru l-Lussemburgu u għalhekk nixtieq nistaqsik. U nitolbok forsi meta inti tkun ġo Brussell, tkun hawnhekk fi Brussell, tkun tista' tarrafna Dispjaċina li aħna ma nix kontatti daqsek tajbin għal qorti dinja problema għal kooperazzjoni, nistaw forsi ntajbuha. U jekk inti qed tipproponi li tneħħi il-deadlines iskadenzja rapporti speċjali, tkun xi ħaġa tajba jekk dan ikun fihom eh, konklużjonijiet aktar ċari, kontenut aktar ċar. Naħseb li dan jgħin tassew. Punta kritika tiegħi dan diġattu il-wieħed mill-kandidati dan huwa illi basikament aħna għanna bżon ta' aktar għajnuna mill-qorti. Għanna bżon ta' aktar suġġetti, rridu nbostru l-affarijiet, għanna bżon ta' informazzjoni. U ta' sew diffiċli aħna nimmaġnawx qed jiġri pereżempju il-kwistjoni tal-personal, il-konsekwenzi tad-deċentralizzazzjoni, il-konsekwenzi tal-esternalizzazzjoni. Aħna ma, ma rajnis dokument jew rapport speċjali dwar dawn l-affarijiet, għalkemm dawn huma kollha meħtieġa. Stess japplika l-politika barranija, għandna rappreżentanti speċjali jivvjaġġaw madwar id-dinja. U aħna dejjem inħablu rasna fejn nistgħu nsibu ċifri u l-informazzjoni li għandna bżonn. Dak kollu li kelli xinejt, grazzi. Grazzi tassew, Signora Grassler, tal-mistoqsijiet tiegħek. Tista tafdani illi kull darba illi jien niġi Brussel ser nejt il-membri tal-komitat, Isser nafzakom tal-membri ta' dan il-komitat. Għalix jiena nemmen illi aktar ma jkunem demokrazija, aktar ma jkunem involviment minnaħat ta' dawk in-nies li huma eletti b'mod dirett mill-poplu, f'dak l-għandu xaqsa minn nefqa tal-flus aktar u aħjar għal minn ħalla sittaxxi. Jien kelli xi diskussjonijiet żgħar magħkom u l-entużjażmu tagħkom għax-xogħol tagħkom hija xi ħaġa eċċellenti li wieħed jikkupja. Jiena nemmen li b'mod partikolari l-għażla ta' suġġetti għal rapporti speċjali l-opinjonijiet tal-kokobu jridu jieħdu jiġu meħuda konsiderazzjoni. konsiderazzjoni Għalis, ovvjament, meta xaħat jgħid li ser jagħmel rapport speċjali huwa ta' bilħaq jipproteġi eh, jipproduċi riżultati pożittivi immedjatament għal dawk il-nies illi ser jiġu, ser ikun hemm reviżjoni dwarhom. Jiena nemmen id-dinja xaġa ta' sew importanti u rapporti speċjali jistgħu jitrattaw il-kwistjoni tal-valur għal flus minn fuqha. Dinja xaġa li tkun ta' sew interessanti dak li għandu xaqsam l-identitajiet nazzjonali tagħna fil-konfront ma l-identità Ewropea tagħna din hija mistoqsija ta' sew importanti. Kemm għal membri tal-Qorti tal-Awdituri kif ukoll għal membri ta' kull istituzzjoni Ewropea oħra. Jiena ma nistax ma ngħidx ma ntennix illi jekk jiena niġi maħtur fil-din il-kariga tiegħi jina ser inkun persuna impjegat mill-Unjoni Ewropea, miċ-ċittadini tal-Ewropa. U hemmhekk l-identità nazzjonali tiegħi tkun ma' il-persuni Ewropej, il-ċittadini Ewropej, u huma dawk li se jimpjegawni. U jiena ser nassisti u kol il-membri tal-kokobu għalix intom in-nies li ġejtu eletti mit-ċittadini tal-Europa biex titrattaw maħna u kem jista' jkun ikonna l-aħjar kompitu f'dak li għandu xaqsam li maniġjar tal-fondi Ewropej. Naħseb li trattajt il-punti li intaqajjem tiżda jekk dan ma miltux jekk informani, signor Grassley. Grazie. Lonorevole Ayala. Grazie, Grazzi, Sur President. Ma nafx jekk fimtnix sew. aħna għanna bżonnak biex tejna. Naħseb li dan huwa element pozittiv illi illi naraw dan l-entużjażmu li inti għandek. U ser tapplikaħ fil-perjodu tal-kariga tiegħek. Din xi ta' min ifaħħara. Din hija kwistjoni illi ma taqax taħt il-kompitu tiegħi. Jekk inti taħseb illi jiena wara ċertu periodu nkun għamil biċċa xogħol tajjeb, tajba jiena nkun tassew kuntent illi jekk tgħid li u tgħid ukoll tafżal il-gvern tiegħi biex jiena nkun nista' inkompli bil-ħidma tiegħi. Grazzi, Onorevoli Sender. Grazzi. Xtiqu nirringrazzjawk ta' dan ismiħ, għanna s-sen il-taqaw għada fid-disa. Thank you very much.